So, so, so, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Aziz kollegi, nil-għakom għal din il-laqa. Bġunata da' seksa biħa. Pero, aħna xorta wahda u għekedin nil-taqaw f'dis-sala illi jisima għalċida da' Gasparin. U ma nistax nitqaw barra fi xemx, fortunatament fi pjazza u issa issa jena tuħar sali l-aġenda ħalli nibdew bix-xogħol tagħna. Mela. Issa nittuttaw l-aġenda u nixtieq issa nħabbrilkom żewġ attivitajiet li ngħadni kemm iddeċidejt. Mill-ewwel waħda hija fit-19 ta' April ġifieri l-ġimgħa d-dieħla illi ħajkollna avveniment flimkien mal-Parlamenti Nazzjonali dwar is-suġġett tal-protezzjoni tal-klima. Bosta minnkom ħajattendu u jiena nitama li ħankun nissa niddiskuti ma'kom unħejju x-xogħol tagħna l-konferenza li jmiss tal-klima. u mbagħad aħna ddeċidejna wkoll illi ikollna workshop fuq eh, id-direttiva Seveso 3 din il laqgħa ħassir din il-ġimgħa nhar l-erba fissatejn sal-erba u nofs. Fuq, eh, fuq din il-kamra. Sitta e tnejn f'dan l-istess bini nittamaw li ħafna mill-kollegi ħaj attendu għal din il-laqa. Għanna kollega li tixtieq titkellem? Iva, sabiex eh, nżid xi ħaġa dwar dan li għattejt nixtieq illi nżid xi ħaġa ma' dak li għattinti wara il-laqa tal-konferenza tal-presidenti tal-komitati. Aħna ħabbarna lista ta' correlation tables u minn Marzu Aħna, suppost, naħat l parlament kellna ninformaw l kunsill li aħna ma stajniex nagħmlu l-fast track, proċedura fast track. U l-ġimgħa li għaddiet fi Strasburgu fil-fatt meta konet nitkanu nitkellmu fuq direttiva eh, fil-Kumitat tal-Agrikoltura aħna konna qegħdin nitkellmu fuq tressiq ta' proposta li kienet eh, tinkludi l-kondizzjoni ta' tressiq ta' dawn il-correlation tables u aħna minnħat tal-Parlament konna l-esti li nġirdu mal-Konsil sabiex dan jisir prinċipju ehm, standard. Naħseb li din kienet il-direttiva tal-fruit juices. U eh, jiena sorpriz ħafna illi il-konferenza ta' prezidenti ma informaċ dwar il-pożizzjoni illi tieħdet tista kont qed naħseb jekk inti tistax forsi tiċċirkola nota lill-membri tal-kumitat ħalli tgħidilna x'inhi l-pożizzjoni tal-konferenza tal-presidenti kif ukoll konferenza tal-chairmans tal-kumitati ħalli nkunu nafu eżattament x'ha jiġri din il-kwistjoni. Allura bekk aħna jkollna ma nispiċċawx nieħdu vot kontra dak li huwa diġà stabbilit mill-konferenza ta' Presidenti. Iva, mela li għada nistgħu nagħmluha fil-laqgħa tal-koordinaturi ħalli jkollna iktar viżjoni sħiħa u jkollna dibattitu komplet u issa nixtieq ukoll nilqa' fostna lis-Sinjura Sofia Koni. Lodwa tajba lilek. Ma illi inti dal-waqt titmur lura inti kont mort l-ura Franza u sa membru ta' dan il-Kumitat tal-Ambjent. Issa nistan għaddi għat punt, l-approvazzjoni tal-minuti tal laqat tas-7 ta' Marzu tal-24 u 26 ta' Jannar. Jekk m'hemm l-ebda nistaw nistgħu napprovaw dan il-minuti issa ngħaddu għall raba punt tal-aġenda tagħna dwar l-istrateġija tematika dwar il-prevenzjoni u riċiklaġġ tal-iskart. Aħna fil-qatal koordinaturi konna edna illi il l istidnu l-Komissjoni ħalli aħna kun nistgħu niddiskutu dwar dan is-suġġett u issa nixtieq illi nistieden is-Sinjur is-Sur Soledad Blanco sabiex jippreżentalna dan is-suġġetti kieġbok. Thank you, Mr. Chairman, and thank you very Grazie ħafna u grazie ħafna l-Kumitat tal-li studentu l-Komissjoni ħalli niprezentawkom aħna Ir-riżultati ewlenin ta' dan ir-rapport dwar l-istrateġija tematika dwar prevenzjoni u riċiklaġġ ta' l-iskart, dan rapport kien adottat fit-19 ta' jannar ta' din is-sena u kien ukoll tfat l-istituzzjonijiet l-oħrajn dan kien rapport dwar l-istrateġija illi kienet adottata f'Diċembru tas-sena 2005 bħala waħda mis-seba' strateġiji illi kienet imnejda mill-sitt program ta' azzjoni dwar l-ambjent, aħna nafu illi lan kien illi aħna jkollna soċjetà li iktar ifukata fuq ir-riċiklaġġ, ħalli bekk aħna naqsu l-impatt negattiv tal-iskart u jkollna ġestjoni aħjar tar-riżorsi tagħna. Aħna fir-rapport nistgħu naraw l-azzjonijiet li teħdu mill-Kummissjoni sabiex nimplementaw din l-istrateġija u hemm tieni parti ta' dan ir-rapport fejn hemm analiżi dwar l-impatt prinċipali tal-din l-istrateġija kemm dak li xaqsam ġestjoni tal-iskart u ġenerazzjoni wkoll tal-iskart u anke azzjoni li għandha tittieħed millum il-qoddim. Aħna nafu li f'dan ir-rapport ukoll hemm ġabra tajba ħafna ta' statistika, statistika li anke bażi ta' kull stat membru f'dak li għandu l-iskart u dan kollu jinsab fl-annes. Jiena nixtieq ngħidulkom eh, ftit iktar dwar dak li hemm f'dan ir-rapport li għandi kemm semmejtilkom aħna fil-fatt Eh, nirrispettaw il-pożizzjoni li mill-Kummissjoni sabiex nimplementaw din l-istrateġija tematika u eh, il-Kummissjoni mis 2005 sissa ħna għamilna ħafna sforzi sabiex nissemplifikaw l-leġislazzjoni kienet adottata wara din l-istrateġija tematika u naħseb illi l-iktar ħaġa l-istaturi dan huwa illi fis-sena 2008 kienet adottata u direttiva għafas reveduta ta' dwar l-iskart u din id-direttiva kienet tintroduċi b'mod vinkolanti l-ġerarkija tal-iskart u tobbliga lill-istati membri sabiex jadottaw pjanijiet ta' ġestjoni tal-iskart u fl-istess ħin ukoll illi jimplementaw programmi ta' prevenzjoni ta' kumulazzjoni żejda ta' iskart sas-sena 2013. Aħna u kol stabilixxejna Waste Data Center fil-kontest tal-Eurostat u um, aħna għanna għanijiet u koll ġodda kem għall-iskart elettronik fuq koll għall skart ta' tipi li kienu inkluż fil um, kienu inklużi fil-reviżjoni ta' direttiva u illi bħalissa kienet konkluża fl-ewwel qari u issa dalwaqt ħanibdew it-tieni qari u nadottaw din id-direttiva tal-wi. Issa jekk aħna nħarsu lej il-progress illi sar, dak li nixtaqsam l-applikazzjoni ta' ġerarkija tal-iskart, jena nixtieq ngħid xi ftit affarijiet dwar ġenerazzjoni tal-iskart u ġestjoni tal-iskart. Issa dwar il-ħolqien ta' skart aħna naħsbu li din hija mill-għanijiet ta' din l-istrateġija tematika. U kanna rapport li kien adottat f'ġunju li għadda li wera stampa pjuttost ċara ta' dan kollu aħna rridu nammettu illi l-iskart żdied kważi f'kull stat membru. Iżda għandi aħbar tajba minħabba li din iżjita fl-iskart saret brata li hija ħafna inqas maġla mill-rata ta' tkabbir tal-prodott gross domestiku, ġifieri għandna din dan id-decoupling bejn dawn iż-żewġ rati u aħna fl-Unjoni Ewropea għadna ma rnexxinniex innaqsu l-ammont totali tal-iskart minkejja l-fatt li nistgħu naraw l-mis-sena 2008 kien hemm tnaqqis ċkejken iżda aħna rridu nkomplu nikkontrollaw din minħabba li ma nafux eżattament jekk din hijiex tendenza permanenti jew inkella hijiex xi ħaġa li tirrifletti l-kriżi ekonomika illi kienet bdiet dik is-sena. Jiena naħseb ukoll illi din it-tendenza f'dak li għandu xaqsam tnaqqis jew żieda tal-iskart illi huwa ninqas mir-rati ta' tkabbir tal-prodott gross domestiku hija xi ħaġa li hija valida għal maġġoranza tal-istati membri. Sta nafu li kienna bosta riżultati differenti f'dak li għandu l iskar mitu każ li jkunu kkumulat min-naħa ta' djar. Issa, aħna nafu illi għandna iktar minn 500 kg għal iskart li ġej minn Midjar u li ħafna nqas mill-Stati Uniti li għan jiproduċu 755 kg. Iżda aħna nistgħu naraw li hemm ukoll differenza bej pajjiżi ta' tramuntana ta' nofsinhar aħna nafu li fir-rapport ukoll imbosta rapporti li ġejjin minn naħa tal-awtoritajiet lokali li qegħdin jippruvaw inaqsu l-iskart iżda sissa Ġermanja biss irnexxielhom inaqsu l-iskart li huwa kumulat bid baxra fil-mija f'għaxar snin. Issa dak l-indiċa sam il-ġestjoni tal-iskart aħna nafu il-riċiklaċ tal-iskart fl-Unjoni Ewropea zdid fis-sena 2008 riċiklaċ tal-iskart kien 38%. U dan juri illi kien sar xi ftit ta' progress meta nqablu din ir-rata ma' dik tas-sena 2005 fejn ir-rata kienet 5% inqas. Ġifieri 18% iktar minn dik illi kienet irreġistrata fis-sena 1995 ġifieri nistgħu naraw illi din hija aħbar tajba għar-riċiklaġġ tal-iskart kif ukoll dak li għandu x'jaqsam it-tnaqqis tal-iskart fil misplit Aħna nafu li iktar minn 50% kien kienet jinġabu l-iskart fil misplit u issa nizlet għal 40 u din waslet għal 5 din kienet 65% fil 1995 ġifri nafu li sar xi naqis. Issa nasbu l-iktar ħaġa importanti f'dan ir-rapport kienet differenza sinifikanti ħafna bejn l-istati membri dak li xaqsam il-performance f'dawn l-istrateġiji, kien hemm xi stati membri illi neħħu kompletament il-ġbir tal-iskart f'nispliet. U eh, hemm ċertu pajjiżi li ċertu waħda jiddependu kompletament fuq dan it-tip ta' ġestjoni ta' skart. U aħna naturalment provajna nibdew nanalizzaw ir-raġunijiet għalfejn l-istati membri qed ikollhom ehm, strateġiji daqshekk differenti u aħna konkludejna li dan jiddependi ħafna fuq il-miżuri illi kienu implementati miżuri ta' edukazzjoni, miżuri fiskali illi permezz tagħhom suppost aħna naslu għal soċjetà li hija aktar effukata fuq ir-riċiklaġġ. Ir-rapport identifika ċertu tendenzi għal politika ta' ġestjoni tal-iskar tal-ġejjini. L-ewwel waħda hija r-rabta mal-effiċenza tar-riżorsi u dan għandu xieqsam ma' riċiklaġġ u użu aħjar użu mill-ġdid tal skart u din hija xaġa li aħna għandna bżonna minħabba din id-domanda li dejjem edha tistiet għal rizorsi u aħna din nistennew li ħatkun 75% fil-25 sena li ġejjin. Aħna nasbu li huwa tajjeb ukoll li aħna nżidu il-market share ta' dawn il-prodotti li jistgħu jkunu riċiklati u il-politika ta' dissin tal-prodott ukoll tista' tappoġġa dan l-approċċ. Fl-istess ħin aħna nafu li hemm bosta għanijiet ambizjużi ħafna l-Unjoni Ewropea stabbiliet anke f'dak li għandu x'jaqsam it tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett serra li jistgħu jkunu appoġġjati ħafna aħjar permezz ta' miżuri ta' ġestjoni tal-iskart minħabba illi bekk aħna nkunu nistgħu innaqsu dipendenza tagħna fuq l-extraction li tista' twassal sa għal-fat li aħna jirnexxilna naqsu l-emissjonijiet 19 sa 31 fil-mija. Per eżempju, il-skarta un kalla materjali jista' jkun irriċiklat li s-soltu kien sempliċement ma dan jista' juri li hemm potenzjal qawwi f'dak li xaqsam it-tnaqqis ta' l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra. Aħna nafu li dan huwa marbut ħafna wkoll mal-impatt ambjentali ta' ċertu materjali u um, aħna nafu li hemm ċertu materjali li jista' jkollu effett partikolari fuq l-ambjent aħna ħankomplu nagħmlu l-isforzi tagħna kollha ħalli nikkwantifikaw aħjar dan l-impatt ambjentali. L-aħħar ħaġa x'ngħid dwar l-implementazzjoni kif eh, qed ngħidu naraw biċ-ċar fir-rapport l-implementazzjoni hija priorità importanti ħafna. Aħna żidna l-isforzi tagħna sabiex ehm, nimplementaw dawn l-istrateġiji fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, però f'sena 2009 20% biss tal-każijiet ta' ksur eh, tal-liġi ta' kliendu jaqsam, l-ambjent kienu marbuta mal iskart Aħna ma nixtuqx biss nistriħu nserħu fuq dan il-każijiet ta' ksur ta' liġi sabiex nifurmaw l-istati membri staħna nixtiequ ngħinu l-istati membri sabiex isibu soluzzjonijiet mhux biss bażi tal-esperjenzi li huma għandhom. Iżda aħna nafu li rridu nagħmlu ħafna iktar minn dak li għamilna s'issa, però għandna xi ftit ta' problemi li huma marbuta ma' riżorsi fil-bidin ma' pjuttost limitati. Sabiex nikkonkludi nixtieq ngħid sur President illi l-isfidi prinċipali li aħna qegħdin nħabtu biex magħhom huwa li nikkonsolidaw aħjar il-politika tagħna tal-iskart bejnietna u li aħna niżviluppaw rabtiet aħjar bejn din il-politika tal-ġestjoni tal-iskart u politika oħra. Aħna din nippruvaw ninterizzaw dawn l-isfidi permezz ta' ċertu miżuri li ħajkunu diskussi u jittieħdu wkoll kemm minnaħa tal-Kummissjoni iżda għandhom ikunu wkoll implementati fuq livell tal-Istat membri. Aħna rridu jkollna aktar effiċenza fir-rabta ta' bejn politika tal-iskart u aħna nafu li ħajkonna inizjattiva wkoll li ħad tħabbar dal-waqt fil-qasam ta' ġestjoni tal-iskart u dwar il-pjantazzjoni aħna nafu li ħanifukaw ħafna fuq il-prevenzjoni ta' kumulazzjoni ta' skart u f'dak li għandu xaqsam din il-politika aħna nafu illi hemm kapitlu fuq l efficienza tar rizorsi u aħna fil-DG tal-ambjent nifukaw fuq il- subija illi diġa kienet stabilita u aħna ħanerġu nom revizjoni tal-target tar riċiklaġġ fis-sena 2014 u din ir-reviżjoni tista' tkun okkażjoni tajba sabiex aħna nagħmlu reviżjoni wkoll ta' targets oħrajn li huma marbuta mal-iskart u riċiklaġġ. U apparti minn hekk kan ikkontrollaw ukoll l-implementazzjoni ta' direttiva tal-qafas direttiva qafas dwar l-iskart u anka dwar l-impjanti ta' prevenzjoni. Aħna nixtiequ niżguraw il dawk il-fondi tal-Unjoni Ewropea li huma disponibbli sabiex jgħinu li l-istati membri sabiex jimplementaw dan il-miżuri ħalli aħna in-naqsu l-ġenerazzjoni tal-iskart ikunu użati tajbin. Dik kienet taqsira tal-punti ewlenin ta' dan ir-rapport u naturalment l istini il-wiċ biex mistaqsijiet jekk għandkom mistaqsijiet ningrazzja. Danko, fin Dank für di prezentazzjon äh, des bericht. Grazzi ħafna tal-prezentazzjoni ta' dan ir-rapport nafu li diskart huwa wieħed mill-punti ewlenin fuq eh, l-aġenda tagħna u anke f'dak li xaqsam protezzjoni tal-klima, effiċenza hija importanti ħafna issa għandna tliet kollegi li xtieq tkellmu għandna Sur Florence li xtieq tkellem l-ewwel. Grazzi ħafna Sur President, jiena nixtieq ningrazzi ħafna lis-Sinjura ġentili minn ħadha l-Kummissjoni tal-li tittina din it-taqsira dwar dan ir-rapporti. Aħna qegħdin naraw illi fil fall fil-qasam ta' l-ambjent ma tantx hemm ħaddiema biżżejjed f'dak li għandu x'jaqsam l-evalwazzjoni u kontroll tal-regoli li kienu implementati fuq livell Ewropew. Il-Kummissjoni laqas biss għandha tużżana minn nies biex tagħmel din l-evalwazzjoni mal din raġuni nista' nammetti li dan huwa suġġett diffiċli ħafna illi nippruvaw inġelu l-istati membri sabiex iżommu ma' dawn ir-regoli li kienu implementati fuq bażi Ewropea. Din hija xi ħaġa e, illi xtaqt ngħid minħabba li dan huwa fatt irridu nżommu f'moħħna u aħna nafu wkoll li l-politika tal-iskart jiena illi insegwija u nafu illi aħna wasalna għal um, pass lura minħabba li differenzi bejn l-istati membri, per eżempju bejn il-Ġermanja u Franza, il-Ġermanja u l-Ingilterra, dawn differenza huma ħafna kbar meta um, tqabbel ma' differenzi li per pereżempju bejn il-Ġermanja u l-Bulgarija. Dawn l-istati membri il-ġodda għadin jipprovaw jimplementaw um, dawn il-miżuri iżda hemm stati membri li mhumiex qegħdin jippruvaw jimplementaw dawn l-istati membri kif kif suppost nimplementaw mu jina naħseb li jekk naħna nanalizzaw ukoll kif huma mexxin id-dibattiti anke fil-Kunsill tal-Ministri. Jekk aħna naraw min qed jitkellem fuq il-politika tal-materja prima, nafu li kien hemm bosta nies li kienu qegħdin jifirħu japplaw u vera kienet jihdu kos b'din id-diskussjoni iżda ftit um, snin wara nafu illi kien hemm deċiżjoni li u ukoll fuq l skart elettroniku, jiena xorta waħda naħseb ma kienx deċiża kif suppost iżda xorta waħda ma stajnx naħarġu b'regolament li huwa sempliċi li jista' japplika l-istati membri, jiena naħseb illi l-istati membri għandhom iħarsu fil meraw jaraw eżattament minn fejn ġejjin dawn id-deficit qawwija f'din il-politika, jiena naħseb illi il-Kummissjoni kif ukoll il-ħaddiema tal-Kummissjoni jridu jagħmlu sforz kbir sabiex jaħdmu fuq dan. Iżda jiena jiddispjaċini ngħid illi l-Kummissjoni ma ħarġitx b'mod spontanju b'regolament anka dwar il bisplet aħna nafu illi il-20 sena niddiskutu dwar din il-politika. Jien ma nistax nitkellem fuq kollox f'dan ftit minuti li għandi. Jiena naħseb illi m'għandniex nifukaw biss fuq eh, għanijiet li jistgħu jkunu implementati fil-futur qarib iżda anka fuq perjodu itwal ta' żmien. Jiena naħseb illi din hija marda ta' ċertu stati membri li jistgħu jagħmlu dak li jridu minħabba li m'hemmx definizzjoni ċari ta' dak li għandu jsir, ġifieri Aziz, President. Jiena naħseb illi anka fil-Ġermanja hemm ċertu problemi, iżda aħna ma deċidejniex u ma adottajniex regoli ċari Din hija l-problema u sur President nafu li għadin namlu passi ta' granċ lura u għaldin din raġuni aħna nixtiequ nappoġġaw lill-Kummissjoni aħna nifmu illi fil-fatt u għandhom problemi ħabba li m'għandhomx nies biżejjed iżda xorta waħda naħsbu illi għandna naqbdu nimplementaw dak illi aħna diġà ddeċidejna dwaru. Grazzi ħafna sa Vittorio Kjoġbok. Minutes, if possible. Ma molto brevemente, grazie. Ozor, grazie ħafna li l-Kommissjoni għal-rapport. Iżda jina nishtiq nitlob ukoll li kunem proposta biex bekk nuru biċċar li ċittadini illi hawnhekk maħniex qed nitkellmu dwar skart iżda dwar eh, risorsi u allura anki meta niġu għar reċiklaġġ Eh, naraw illi il-teknoloġija trid tippermettilna illi nirrikonoxxu l-entitajiet differenti u dana kollu jista' wkoll jiġi rikonoxxut. Għal dak li għandu x'jaqsam tnaqqis mit-taxxa marbuta mal-iskart biex bekk eh, iċ-ċittadin jaraf l-idea li effettivament qed nitkellmu dwar skart illi eh, effettivament qed jingħata valur fiċ-ċiklu u dan b'mod adattat u skont il-ġerarkija tar-rifjuti tar wara kollox, grazzi. Grazie. Um, dan uh, Chris Davis. Grazie, Chris Davis. Iva, intenni dak li għal diġa Karl Heinz, ġifiri naqbel mal-kommenti tijaw, it-twettiq ta', dana kollu huwa eh, ovvjament naraw li huwa inkonsistenti meta naraw li għanna xejriet tajbin ħafna u ħarajn ħafna inqas. U allura l-eżempju ta' dan l-aħħar mill-Italja eh, jurina kemm l-affarijiet jistgħu morru għall-ar. Fl-2009 l-Kummissjoni rab dokumenti li rakomandaw ċertu azzjonijiet u proponiet eh, aġenzija għal eh, twetti tal-eskartu eh, ta', ta, ta kif tana jiġi ovvjament dispostu l-argumenti li kena fil-dokument kienu eh, konvinċenti U minħabba id-diffikultà li l-Ewropa għandha illi twetta dawn il-miżuri ta' ksur biex leġislazzjoni tiġi eh, ovvjament applikata kif suppost, forsi miżuri ta' dan it-tip jagħmlu differenza. Il-Kummissjoni għalfejn ma resqitx eh, proposti ta' dan it-tip. Forsi għax taf illi se jkun hemm resistenza qawwija mill-Kunsill u dak il-każ dana juri il-Kummissjoni sempliċement jisa għettajt jekk il-Konsil miex interessat allura l-asħaq noqdu nresu l-ideja aħna milli forsi t-promovi idejat illi għandhom il-meritu tagħhom minħabba natura tagħhom. U għalhekk jiena nieħu pjaċir nismu minn għandek dwar dan. Thank you. Last question, madam. Għar mistoqsija issa għanna il-kollega. Serja Grazzi. Aħna nħarfu kemm huwa diffiċli e, din kemm il-ġestjoni tal-iskart hija kwistjoni diffiċli ħafna drabi l-istati membri ma jifmux illi l-iskart huwa parti minn ekonomija. U li dana kollu jista jiġi użat biex jipromovi iż-żvilupp. L-iskart m'għandux ikun biss peace iżda għandu jkun ukoll sors ta' rendiment u jgħin l-iżvilupp ta' reġun sħiħ. Nafu kemm huwa diffiċli e, il li wieħed jinvesti fil-ġestjoni tal-iskart il-bini ta' inċeneraturi biex wieħed e, jibni dawn il-miżbliet. Issa ovvjament dawn m'għadhomx permessi iż-żmien tal-miżbliet issa spiċċat, spiċċat dan iż-żmien u allura qegħdin nirreferu għal zoni ta' ħazna. Mux fejn persuni jistgħu jmorru eh, iħallu l-iskart tagħhom però. U dan ir-rapport qed jgħidilna illi aħna maħniex qegħdin nirrispettaw nirrispettu il-liġi illi aħna votajna għaliha l-Istati membri forsi wet u trasposizjoni tal leġislazzjoni iżda mumiex edin jinfurzaw ir-rispett lejn leġislazzjoni għanna regoli vinkolanti fuq il-karta iżda ħafna drabi l-Istati membri mumiex edin jamlu dak li suppost edin jamlu. Walura, sem periklu. Periklu li diġa beda jinħass, jiġifiri Edin naraw illi l-iskart qed jiċċaqla minn post għal ieħor fejn hemm pajjiż illi għandu xi punti dajfa fil-liġi eh, dan ifisser illi dan l-iskart jista' jiċċaqla din hija xaġa perikoluża u allura jeħtieġ illi nifmu illi għandu jkun hemm kontroll kif suppost ta' dak kollu li qed iseħħ. L-istati membri jridu jikkontrollaw il-ġestjoni tal-iskart tagħhom u dana jrid isir skont id-direttivi. Grazzi. Grazzi ħafna smajt issa mistoqsijiet jekk tista' twieġeb fil-qosor. Thank you very much, Mr. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena xta nixtieq eh, nirringrazzjakom għall appoġġ specialment is-Sur Florence għax-xogħol tal-Kummissjoni. Ċertament, hemm priorità għat twetti iżda aħna naqblu ma' Sur Florence illi r rata ta' implementazzjoni u diverġenzi fost is is-Stati membri huma kbar ħafna aħna norganizzaw eh, eh, avvenimenti ta' skampju ta' arfin fl-istati membri u kol organizzajnijom dawn sabiex nippermettu li l-istati membri illi edin japplikaw eh, dawn l-aspetti tal-liġi u mod tajjeb biex bekk u ma jkunu jistaw jaqsmu din l-esperienza ma oħrajn u dana jinkludi wkoll l-esperjenza dwar l-iskemi ta' responsabilta, l-esperjenza tagħhom dwar il-taxxa u l-ġbir. Użda huwa veru, sa issa għandna deficit fl-implementazzjoni anki id-dawmin fl-istati membri fit-trasposizjoni tal-leġislazzjoni. Qed nirreferi għal direttiva tal-qafas, direttiva qafas tal-iskart. Il-iskadenza għat-trasposizjoni kienet l-aħħar tal-2010 sissa ħames stati membri biss innotifikaw il-Kummissjoni trasposizjoni sieħa tad direttiva 8 għandhom notifika parzjali ta' direttiva. U għallura minkejja eh, il-fat li aħna ovvjament nibatu noti biex nfakru l-istati membri dwar is-situazzjoni tagħhom, xorta waħda għandna dan id-dawmin u aħna ħankomplu bil-monitoraġġ ta' trasposizjoni. Xtaqt ngħid li aħna wkoll bħala tweġiba reazzjonijiet minn Sur Prodi aħna Edin naħdmu ħafna biex imbidlu il-mentalità tal-Istati membri għal dak li għandu x'jaqsam konsiderazzjoni ta' skart. mhux mux xaħġa li trid tintrema, iżda xaħġa li titqis bħala eh, resource. U hawnhekk xtaqt nisħaq illi għall-ewel darba Inna xinna nadottaw eh, kriterji għal trim tal-iskart għall-alluminju u l-metal tal-iskrapjar u l-ġimgħa l-oħra kellna l-aħħar pass tal-twettiq ta' dawn il-kriterji u din hija xi ħaġa ovvjament importanti ħafna għal xija hija xi ħaġa li għandna bżonn tagħha mill-aspett strateġiku u allura meta dawn jiġu reċiklati issa hemm il-regoli illi jippermettunna illi dawn il-materjali joħorġu mill-kontroll tal-iskart u jintużaw bisħieħ bħala materji prima. Materja prima. Issa, Sir Davis, eh, tkellem dwar l-entità responsabli għal l-iskart. Aħna pala kommissjoni għadna ma ċedejniex l-idea tagħna għall-interess illi inwaqfu din l-entità tal-implementazzjoni tal-iskart aħna għamilna analizi kif ukoll għandna uh, valutazzjoni dwar din l-entità, xaġa li saret fl-2009 u fil-bidu sena l-oħra u koll rajna riżultati pozittivi u minn dak iż-żmien lawn aħna għadna qegħdin nevalwaw eh, l-fattibilità ta' din l-istruttura li xnafu li rridu nresqu proposta solida b'saħħitha biex ek ovvjament tkun kapaċi teleb kolunkwe tip ta' analizi inklużi eh, eh, l-analizi ta' dawk li huma kontra l-aġenzija, l-idea tal-aġenzija. Bħalissa qegħdin ukoll b'mod kwantitattiv nanalizzaw il-benefiċċju ekonomiku eh, għal dak li għandu għal dak li aħna tlifna fl-inforzar madwar l-Unjoni Ewropea biex bekk aħna naslu għal beneficju tal-ispejjes u l-benefiċi u r-riżultati tal-aħħar huma mistennija fil-ħarifa tal-2011 u kif il-kummissarju nifsu eh, semma dan l-aħħar Għabbażi ta' riżultati se nkun nistgħu mbagħad inresqu din is-sena proposta dwar dana kollu. U allura aħna konvinti bisħieħ illi incidenti bħal dak li seħħew dal-aħħar fl-Ungerija juruna illi rridu nresqu inizjattivi ġodda biex bekk leġislazzjoni tiġi eh, tiġi mħarsa kif suppost, speċjalment feta jkollna faċilitajiet li jkun ta' periklu għall-ambjent, jew jkun hemm periklu għas-saħħa umana, jew inkella jkun hemm impatt transkonfinali. Issa li semmejt dan il-punt jiena xtaqt intem billi natikom xi tarif dwar każijiet tal-iskart, relazzjoni ma' l-iskart, parti importanti tal-mistoqsija ta' Signora Hibner u dwar dan il-punt ukoll ir-rapport wera li ispezzjonijiet u kontrolli varjaw bejn l-istati membri u aħna pala kommissjoni ħadna numru ta' miżuri biex intejbu il- dan il-regolament biex anki inkluż eh, kampanji ta' tarfin biex bekkun hemm aktar informazzjoni, kif ukoll ikun hemm dokumenti b'linji gwida, anki dwar il-korrespondenza ta' kif dana kollox jiġi implementat fuq livell nazzjonali, fuq il-prodotti involuti u dawn linji gwida ġew inkorporati fil-proposta tal-Kommissjoni għal rikast tal-direttiva dwar l-iskart elettroniku il-wi u biex bekk dana kollu jisir vinkolanti l-aspet legali. Iġveri aktar linji gwida biex per eżempju namlu distinzjoni bejn eh, skart ratat mal karozzi u vetturi oħra u skart ta' karozzi li huma ta' periklu li mhumiex ta' periklu. Iġveri ta' sa' din naħdmu sabiex l-applikazzjoni ehm, tkun aktar faċli u l-aħħar inizjattiva u koll nistan li fid-direttiva wi għandna naqqasna il-pis tal-evidenza, ġifiri dawk illi juru illi u ma jkunu tassew jistaw juru illi dan huwa skart, emmek ovvjament jkun hemm it-tnaqqis mill-pis. U allura se nkomplu nagħmlu progress fix-xogħol tagħna u nitamma li nkun nista' niġi minn l ieħor narafkom baktar progress fuq dawn il-linji. Grazzi. Iva dan huwa kien suġġett verament importanti u zgur li ħanerġgħu diskutu, specialment meta nerġgħu nistessa biex niddiskutu d-defiċenza u d-diffikultajiet li t wiċċhom magħhom l Nistati membri u żgur ħanerġgħu diskutu meta mmorru nżuru kampanja fil-Kalabri u l-Kalabria fejn hemm bosta nuqqasijiet u għandna ħafna problemi. Jiena Issa nixtieq illi ngħaddu għal punt illi mis, illi huwa dwar l-eżenzjoni u l-prohibizjoni fuq il-kadmju motija l-batteriji u l-akkumulaturi portabli maħsuba l-użu fotovoltaiċi bla fin għanna s-sinjura mill kummissjoni li ħatettin nafsit informazzjoni. I just briefly. Grazzi fil-qosor. Infakkar kont dwar il-kontest għanna direttiva li ġiet attattata fil-2006 bilan li intejbu il-wiri ambientali tal-batteriji u l-akkumulaturi u dan għandu x'jaqsam it fis-suq ta' dawn il-batteriji u l-akkumulaturi li fihom il-merkurju jew il-kadmium iżda hemm xi eċċezzjonijiet għal proibizzjoni, eċċezzjoni partikolari tikkonċerna eh, batteriji eh, portatili li jintużaw għal dawn il-lodot elettriċi bla fil u se nirrivedu din l-eżenzjoni u Anzi, dana seħ fil-Deċembru tal-2010 u fit-tħejjiet involuti aħna wettaqna diversi valutazzjonijiet U wara din l-analizi minnaħa tal-Kommissjoni, analizi fid-dettal, aħna rajna li mannix argumenti b'saħħithom biżejjed u evidenza konklusiva biex aħna inneħħu l-eżenzjoni. Minnaħa huwa ċar illi il-litjum, il-nikel u l-libridu ta' tnejn jider bħal alternattivi ehm, tajbin għal dak li għandu xaqsim teknoloġija tal nikel kadmium, naraw il hemm ċertu zvantaġġi wkoll għal dak li għandu xaqsam inqas reċikliġi eh, inqas possibilità ta' reċiklaġġ. U allura, jekk inneħħu l-eżenzjoni, jista' jkun hemm xi benefiċċji għas-saħħa u l-ambjent, iżda l-istima tal-benefiċċju għalissa mhijiex tant ċerta. Ġifri bħalissa ma nistawx najdu il l-beneficju tal-irtirar tal-istituzzjoni jistaw ikunu aqwa mill-space involuti. U għallura konklużjoni tagħna hija illi f'din il-fażi, Sur President, eh, ma nistawx inneħħu l-esenzjoni tal-proibuzzjoni għal dawn eh, għal dan il-kadmju. Iżda l-affert ma jispiċċawx hawnhekk, aħna se nkomplu fil-ħidma tagħna biex namlu valutazzjoni ta' paragun biex u dinja xaċa li aħna għamilna u kol fil-passat f'Marzu u Mejju s-sena l-oħra għabbażi tal-analizi uh, eh, kolla li seħiet, il-partit eh, intersetti kolla ħadu sem il-konsultazzjoni u huma għalonna illi jeħtieġ illi konna valutazzjoni ta' ċiklu tal-ħajja tal-alternativi kollha possibbli illi għanna qoddimna l-lum il-ġurnata. Dawn huma eh, tlet eh, tipi ta' teknoloġiji. Għanna il- eh, nikil kadmju, il-joni tal-litju u l-idru tal-nikol. Ġveri, f'ottubru tas sena l-oħra ħna deċidejna illi namlu valutazzjoni ta' paragun fil me ċiklu tal-ħajja, tal-materjal, u aħna u koll Edin namlu studju, studju li siġi fit tmimu f'Ottubru ta' din is-sena, se jkonna workshop f'Ġunju jew Lulju biex bekk ikonna l-kontribuzzjoni tal-partit interessati u niddiskutu il-riżultati preliminari u dina tkun opportunità oħra sabiex ninkludu il-vedut il-femit tal-partit interessati għal dak li xaqsam din l-eżenzjoni. Jekk il-riżultat ta' din l-analizi ta' paragon ta' ċiklu tal-ħajja ta' dawn it-tlet teknoloġiji jurina illi mill-aspett ta' ċiklu tal-ħajja nistaw insibu alternattiva għat teknoloġija tal-kadmju li jkun ta' beneficju mod ġenerali eh, fil-ċiklu tal-ħajja, allura aħna nkunu f'pożizzjoni illi nresqu proposta ġdida lil kolleġislaturi probabbilment fil-bidu tal-2012. Grazzi ħafna, Sur President. Thank you, Ms. Blanco. Um... Chris Davis. Thank you, Chairman. Well, the Commission... Grazzi, Sur President. Il-Kommissjoni tajt li il-benefiċċji ma jelbux l-ispejjeż involuti u jiena meta rajt dan il-punt fuq l-aġenda ħsibt li kien tpoġġa fuq l agenda lix l-alternattivi għal kadmju ma kienux ta' kwalità olja bizzejed biex jiżguraw li l-odot elettriċi bla fil kun jistgħu jitħadmu ma jiena ħarist fuq il-website tal-Kummissjoni u rajt li le dawn il-prodotti alternattivi huma tajbin biżejjed għadhom tossiċi imma xorta jirrappreżentaw riskju inqas mill-użu tal-kadmju. Issa, ħall naqleb il-mistoqsija li kont se nagħmel il-Kummissjoni u eh, xi darba semmew waqt dak li kienet qattajt il-rappreżentata tal-Kommissjoni eh, prinċipju ta' prekawzjoni. Issa nistaqsi il-Kommissjoni tista' tipprova illi eh, l-ispejjeż tal-li wieħed ineħħi jew l-eżenzjoni jkunu ola mill-benefiċċji li jistgħu jinkisbu. Il-Kommissjoni bħalissa il-Kommissjoni ma tistax tajt biċċert iva jew le jekk l-ispejsu se jkun akbar mill-benefiċċji għaliex aħna qegħdin nagħmlu bħalissa uh, eh, analiżi li se tinkludi mhux biss l-informazzjoni li tinstab fuq il- website imma anki il-fazi il tal-produzzjoni għal-batteriji u anki il-fazi tal-iskart ta' dan il-proċess ġifiri ir-riċiklaċ ta' batteriji ta' dan it-tip. Fil-fatt il-problema i li f'dak li għandu ma' ġenerazzjoni tal-iskart hemm indikazzjonijiet li s-sostituzzjoni tal-batterijiet tal-kadmju bil-dawk li jaħdmu bin-nikel u metall eh, se jkomplu jżidu iktar eh, l-ġenerazzjoni tal-iskart u għalhekk il-benefiċċji ovvjament jonqsu jekk jiżdied l-iskart. Dana kollu aħna maħniex pozizjoni li naslu għal xi konklużjonijiet bxi eh, bebda mod li ma jkunx kontroversjali u għalhekk aħna bdejna namlu din l-evalwazzjoni ta' ċiklu tal-ħajja u għal issa Sir Davis jiddispjaċini ngħidlek li ma nistax intik tweġiba ċara L-iktar ħaġa onesta li nista' ngħid huwa li aħna għadna ma nafux hemm lobbying qawwi miż-żewġ naħat u għal daqstant hemm bżonn illi ikonna fidejna informazzjoni solida sabiex l-deċiżjonijiet jittieħdu fuq provi xjentifiċi sodi. Imma sissa għadna ma wasalniex dak l-istadju, għadna kollu nittamaw illi la darba s-sir il-valutazzjoni ta' ċiklu tal-ħajja ta' dawn it-tlet teknoloġiji ikonnu ikonu l-possibilità illi naslu għal-konklużjoni. Iva, grazzi. Grazzi ħafna mill-lider ma' ħadd iktar li jixtieq jagħmel mistoqsijiet fuq dan is-suġġett. li eżaminajnieh bid-dettal. Il-Kummissarju dal-waqt ikun hawn fostna. Forsi nista' ngħidilkom xi żewġ affarijiet eh, mill-ġimgħa li għaddiet. Wir hatten äh, letzte Woche Nċimma li għaddit f'Bangkok aħna kanna l-ewwel konferenza ta' protezzjoni tal-klima kif sezzjoni ta' trija. Ħadurben u jiena minn ħadd komissjoni kummissjoni qiegħda nisma' illi bħal dejjem li kien xaqsam il-kontenut ma tantx sar progress. Suġġett pjuttost jara huwa il-protokoll ta' Kyoto niftakru li hemm differenza kbira bej il-pajjiżi industrializzati u l-pajjiżi li qed jiżviluppaw f'dak li għandu x'jaqsam Kyoto l-qalim dwar dan is-suġġett huwa f'Bonn f'Ġunju li ġej. Fiħan nitkellmu dwar l-obbligi li għandhom jkunu implementati sa dwar il-finanzjament tal-pakket tal-klima l-Kummissjoni ippubblikat rapport mill-ġimgħa li għaddiet dak li għandu x'jaqsam miżuri għal um, miżuri finanzjarji dan il-100 biljun dollaru li sa sena 2020 għandhom ikunu organizzati li għandhom ikunu implementati eh, f'miżuri ambjentali u naħseb li rridu diskutu iktar dwar dan il-punt. Il-ġimgħa li ġejja ħajkun hemm dak is-sustainability dak li qed jissejja Sustainability Week, il-ġimgħa dwar is-suġġett tas-sostenibilità. Aħna għandna diġà l-ġimgħa l-ħadra, l-Green Week U dwar dan il-punt il-Kummissarju Oettinger għandu fil-fatt aħbar xieq sammana dwar punt li huwa marbut ma' din il-ġimgħa tas-sostenibilità iżda huwa dalwaqt ħajkun magħna u mbagħad nistgħu nsaqsu lilu direttament. Aħna għandna wkoll diskussjoni tad direttiva li verament edha tkun diskussa fil-mezzi ta' xandir kolla melu fil-Germania u fil-fmejju aħna ħanaraw li l-Kummissjoni ħatħabbar l-istrateġija ġdida tal-biodiversità daw kienu l li jena xtaqt naqsam u l-kollega Florence ixtieq jitkellem dwar dan is-suġġett. Grazzi ħafna, Sur President, li qed tippermetti li sabiex nitkellem aħna nafu li din hija kwistjoni ta' proċedura, iżda nafu li kellna bosta diskussjonijiet dwar dan is-suġġett u l-Kummissjoni diġà qalet xi ħaġa dwar dan. Jiena naħseb illi għandna nistiednu lill-ambaxxatur tagħna eh, ambjentali li ħed tendi dawn il laqat ħalli nkun nistgħu niddiskutu miegħu. Iva, ninsab ċert li l- Konsil tal-Ministri fil-fat mux biss jgħat emme u li dan messaċ ħa jaslulom, pero aħna eh, nistaw naraw jina pjuttost sorpris li memx nix rappresentant tal-partit tal-ħodor, nix rappresentanti oħrajn ta' gruppi oħrajn ġivi mill-lider dan mux daqsek Eh, suġġett importanti, qabel ma suġġetti oħrajn ħajkunu diskussi llum. pawza pawża qassira ħalli nistennew li jasal il-Kummissarju Oettinger ħalli mbagħad inkomplu eh, bid-diskussjoni tas suġġetti li nixtiequ diskutu miegħu. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können fortfahren mit dem Punkt 6 unserer Tagesordnung. Aziz kollegi, nishtiq li nkomplu issa bil-punt li mis fuq eh, l-agenda tagħna nixtieq nilqafosna lil Günther Oettinger fil komitat tana, sur Oettinger inti diġà kont darbtejn hawnhekk. Id-darbtejn meta ġrat katastrofi naturali. Ġimma, s-sena li għaddit fil-5 ta' Lulju, meta kien hemm l-isplużjoni tal- impjant ta' żejt fil-Golf ta' Messiku u ftitwar u mbagħad l-aħħar li kont hawnhekk kien fl-okkażjoni tal-terremot fil-Ġappun iżda din il-laqa mhijiex laqa straordinarja ta' emerġenza wara katastrofi naturali iżda hija laqa regolari li aħna Nataw li konna skambit opinjonijiet bejn il-Parlament u l-Kommissjoni, aħna verament kontenti li inti jeta u għekon xtiqu illi tejdilna inti dwar il pjanijiet tijak fil-qasam ta' l-enerġija u nafu li dan huwa suġġett li interessa lilna bħala Komitat tal-Ambjent u l-kollegi huma interessati ħafna dwar dak li inti għandek fil-pipeline dak li inti taħdem fuq u uh, naf illi wara Strasburgu għadkom ġejjin mill-pjattaforma dwar il-Bahar ta' Tramuntana illi seħet il-ġimgħa li għaddit dan kien verament xi ħaġa impressjonanti naħseb illi rajtu ġifier dan il-Wind Park illi għadhom kempnew, u aħna naħsbu dan huwa suġġett importanti ħafna fil-qasam tal-politika tagħna li qed nimplementaw ħalli jkollna enerġija dejjem iktar nadifa u sostenibbli. Nistied niktar biex tkellimna, Sur President. Grazie ħafna Sur President Sir Leinen, eżis kollegi, eżis membri ta' dan il-Parlament, jiena fl-introduzzjoni tiegħi nixtieq li nikkonċentra fuq tliet suġġetti li għandhom x'jaqsmu mal-attivitajiet tal żejt u l-gas naturali li huma offshore ir-reazzjonijiet ta' Fukushima kif ukoll it-tret eh, suġġett huwa l-effiċenza ta' l-enerġija u aħna kif għandna ħankomplu naħdmu fuq l efficienza tal-enerġija. Jiena f'din diskussjoni nixtieq illi <laughs> nitkellem fuq punt illi verament huwa l-qalbna. L-ewwel nett dan huma l-anijiet ta' sena 2020 dak għandi xaqsam mis-suq intern u s-suġġett ta' l-infrastruttura għal flussi tal-enerġija u l-elettriku li huma importanti ħafna għal politika barranija tal-enerġija u rwol internazzjonali tal-Unjoni Ewropea f'dan kollu. U minn Mejju l lin ħajkollna diskussjonijiet mal-Parlament, NGOs u aħna din vizjoni viżjoni tagħna fit-tul sas-sena 2015. L-ewwel ħanibda dwar l-impjanti offshore. Aħna qed naħdmu b'mod intensiv f'dak għandu xaqsan evalwazzjoni u proposti konkreti li ħajitħabru f'Ottubru. Aħna wkoll bdejna eh, konsultazzjoni pubblika u fil-fatt qegħdin nagħmlu konsultazzjoni ma' ċittadini Ewropej u għadin nitkellmu fuq dak l-industrija qasam is-sigurtà tal-impjanti offshore. U dan ħajkun fil-dax ta' Mejju aħna kellna bosta kon diskussjonijiet mal-NGOs, kumpaniji fuq kull livell kif ukoll ma' rappreżentanti tal-industrija. Ħafna minnhom jixtiequ li fil-fatt jippubblikaw il-pjanijiet tagħhom sa dik id-data sa, sa Mejju U aħna din nippruvaw nagħmlu daqsxejn ktar pressjoni ħalli bekk aħna nistennew ukoll offerta minħa tal-industrija sal-aħħar ta' din is-sena. Aħna sabiex ukoll nimxu ma l-istrateġija li għaddottata minna ħadda din il-parlament dwar sigurtà tal-impjanti offshore aħna din nippruvaw eh, deċidu nistabilixxu ċertu prattiċi li għandhom ikunu validi fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea fil-pajjiżi kollha aħna din nipruvaw nagħmlu skambju tal-aħjar prattika li kellna l-aħjar esperjenzi. U aħna nafu wkoll li f'dak li għandu x'jaqsam il-direttiva dwar ir responsabilità għandna bosta dispozizjoni toħrajn iżda li huma validi li ma rridux ninsewhom u nafu illi dan huwa marbut ħafna mat-taħriġ li aħna rridu dejjem nkomplu bit daħriġ tal-ħaddiema tagħna f'dan il-qasam u aħna wkoll anka fil-metodi ta' implementazzjoni aħna rridu naraw li nimxu skont il-prioritajiet tagħna. Iktar ma l-implementazzjoni tkun ċara iktar aħna nistgħu nilħu l-anijiet tagħna aħna nixtiequ wkoll li dispożizzjonijiet li diġà kienu deċiżi jkunu iktar ikkoordinati bejn l-istati membri, bħal pereżempju l kwestjoni tar responsabilità, però jiena naf li f'dak l xaqsam ċertu dispożizzjonijiet tekniċi dwar l-ambjent, aħna rridu nimxu wkoll jitfitu li rridu nikkoordinaw il-politika tagħna u naħseb li relevanti fejn fl-ibħra tagħna fl-Unjoni Ewropea aħna rridu nistabilixxu u nimplementaw l-istess eh, miżuri u nżommu l-istess standards. Jiena naħseb li hemm potenzjal kbir għal trasparenza u għal skambju ta' opinjonijiet u l-ħajja esperjenza għal din raġuni aħna din nistabilixxu ċentru ta' skambju u dan jista' jkun pass importanti ħafna sabiex aħna nimxu l-qoddim flimkien. U f'dak għandu xaqsam l-autoritajiet tal regolamentazzjoni tal-impjanti tal-impjanti offshore aħna nixtiequ illi niddeċidu fuq l-standards u nħeġġu li huma iżommu ma' dawn. Eh, l-standards issa ma, ma hemmx struttura li tapplika fl-Unjoni Ewropea kollha. u Mbagħad jiena nixtieq nitkellem ukoll fuq l-interessi tagħna u fuq ir-responsabilità tagħna li lil mill-frontieri tagħna u dawn l-aħħar ehm, esperjenzi li kellna fil-Mediterran aħna rajna li fil-fatt rridu nagħtu attenzjoni kbira lill-impjanti offshore illi mhumiex eżattament fl fil-pratana u aħna nixtiequ li wara l-implementazzjoni ta' din l-istrateġija aħna nixtiequ li fil-fatt dawn l-standard solin li għadni kemm semmejthom aħna nippruvaw nesportawhom, nippruvaw un ukoll f'dawk ir-reġuni li flimkien magħna huma ukoll attivi rib ħafna tal-Bahar Mediterran. Aħna fil-konsultazzjonijiet tagħna aħna din nippruvaw naraw li inħabru il-proposta minnaħa tagħna u aħna qegħdin nistennew ukoll bil-ħerqa il-kooperazzjoni ma tagħna magħkom u anke il-kooperazzjoni li ħadd tkun iktar intensa fil-ħarifa. Issa ħanaddi għas suġġett li jmiss dwar suġġett tal-enerġija nukleari, intom tafu dak li aħna suġġerejna ġifir li konna test ta' sigurtà tal-impjanti tal-enerġija nukleari fl-Ewropa kollha wara dak li ġara Fukushima aħna rajna li rilevanti l-pożizzjoni tal-Istat membru fuq l-enerġija nukleari u wara dak li ġara Fukushima aħna rridu fil-fatt naraw li kull pajjiż jagħmel test ta' sigurtà għal naturalment għal ġid tal-popolazzjoni Ewropea kollha u dan kien test li kien deċiż ukoll min-naħa tal-Kunsill u issa sar xi ħaġa li eh, kellha sim l-istati membri kollha. Dan kienet eh, xi ħaġa li kellha sim mill-awtorità tas-sigurtà nisrek kif ukoll minħa tal-Kunsill aħna eh, kien importanti ħafna illi ngħidu illi mhux l-autoritajiet nazzjonali biss ikunu responsabbli għal dan it-test il il-Kummissjoni wkoll kif ukoll autoritajiet ta' kontroll oħrajn ikunu responsabbli kollha flimkien sabiex nimplementaw dawn it-testijiet ta' sigurtà ta' dawn l-impjanti tal-enerġija nukleari. Aħna wkoll bħalissa qegħdin naħdmu flimkien ma' Insrek dwar dawn il-kriterji ta' kontroll għal l-importanti ħafna għal proċedura kif ukoll għandna bżonn ta' pożizzjoni u ħidma fuq bażi tal-Unjoni Ewropea u ħidma illi tkun implementata flimkien ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nimxu il-qoddim flimkien u jkollna eh, namlu progress flimkien f'dak l-entuxjaqsam dawn it-testijiet. Issa kriterji komuni u ta' natura ġenerali huma importanti ħafna u jiena kif tiġattilkom trasparenza kompleta hija importanti ħafna. Din it-trasparenza bdiet mill-bidunet, minn meta aħna nedejna l-abbozz ta' dawn il-proposta u aħna nixtiequ li jkollna trasparenza kompleta fil-mod ta' kif aħna nkemmu NGOs, Parlamenti Nazzjonali kif ukoll eh, partit interessati oħrajn. Aħna nixtru li permezz ta' dan it-test aħna flimkien mal-Kunsill u l-Parlament nkunu nistgħu nikkalkulaw eżattament is-sitwazzjoni ta' dawn l-impjanti u mbagħad aħna nkunu nistgħu nippubblikaw dak kollu li nkunu sibna f'dan l-istħarriġ f'rapport pubbliku għal kulħadd. Aħna wara laqa illi kellna fejn aħna qegħdin nippjanaw li aħna jkollna laqam mal partit interessati, aħna nitamaw li fit-12 13 laqa plenarja tal-insrek aħna nkunu nistgħu fil-fatt wara lejt fil-bidu ta' min u aħna nkunu nistgħu niltaqgħu ma' l-insrek ħalli bekk aħna nkunu nistgħu ninkludu il- il-suġġerimenti konkreti u l-evalwazzjoni importanti ħafna minnaħa tagħhom ħalli bekk ukoll aħna nħeġġu parteċipazzjoni tal-NGOs u ta' partiz interessati oħra li huma attivi f'dan qasam issa dwar l-evalwazzjoni aħna naħsbu li dan din l-evalwazzjoni tassir fuq bażi ta' metodi li huma diġà miftema u aħna naħsbu li bekk kumbat ħadd ħat tressa dim l-autoritajiet ta' ta' kontroll nazzjonali u aħna nafu li l-PRUs huma l-iktar ħaġa importanti ħalli bekk aħna jkun awtorità Ewropea u ħalli bekk aħna nikkarantixxu li fl-istati membri differenti jinżammu, jizommu ma' dawn l-standards li kienu diġà miftema. U il-kontroll permezz ta' awtoritajiet nazzjonali issa jsiru għall-ewwel darba fil-awtoritajiet minnaħat tal-Awtorità Ewropew u konna dan il-crossover check. Aħna nafu li il-Kunsill ukoll talabna illi l-qafas li għanna bħalissa daqtħa jiskati ta' sigurta u għanna naf, intom tafu li minn ġunju ta' sena 2009 għanna kanna direttiva illi kienet adottata dwar l strategija dwar sigurta tal-impjanti tal-enerġija nukleari u suppost kella ssir evalwazzjoni u din ħassir din is-sena fis-sena 2011 kemm dak li għandu xaqsam kwistjonijiet formali, kwistjonijiet tal-materjal, tas-sigurtà tal-enerġija eh, nukleari u dan ħajkun iktar iżviluppat is-sena li ġejja. Dan il-proċess ħajsir b'mod parallel flimkien mal istress tests u l-istress testijiet dwar ir-riski illi eh, jistgħu jkollhom dawn l-impjanti. Aħna nafu l-istati membri sal-ulju li ġejjin irridu jippubblikaw l-istrateġiji illi huma implementaw fuq bażi nazzjonali ta' kien xaqsam is-sigurtà tal-impjanti tal-enerġija nukleari u fid-dawl ta' dak li ġara fil-Ġappun aħna naħsbu li din hija direttiva li importanti ħafna u aħna din naħdmu sabiex kontroll tagħna u l-stress test li qed nagħmlu għall impjanti enerġija nukleari fl-Unjoni Ewropea japplikaw ukoll għal barra mill-Unjoni Ewropea dan japplikaw koll għall ukrajna aħna bħalissa din niddiskutu magħhom qegħdin niddiskutu wkoll mal-Federazzjoni Russa u dan huwa validu wkoll għall-Iżvizzera aħna ħankellmu magħhom il-ġimgħa d-dieħla u anke validu għall-Armenja aħna ħanipruvaw nibnu Eh, u naħdmu iktar fuq diskussjonijiet ma' dawk il-pajjiżi li għedin forsi jippjanaw illi kollhom impjanti tal-enerġija nukleari bħat Turkija kif ukoll Belarusja aħna nixtiequ illi fil-fatt ikollna sħubija fl-Unjoni Ewropea wkoll f'dak li qasam is-sigurtà ta' dawn l-impjanti tal-enerġija nukleari. It-tielet u l-aħħar punt huwa dwar l enerġija l l-effiċjenza ta' l-enerġija u l-elettriku, intom zammejtu mal-proposta tagħna, l qajtuha l-proposta tagħna, aħna nafu l efficienza tal-enerġija u l-elettriku huwa punt importanti ħafna ħalli aħna nippruvaw nilqu l-għanijiet li stabilixxejn u deċidejna dwarhom. Lis-settur tal-enerġija aħna qegħdin nħabbru pjan għal dan is-settur li fil-fatt qiegħed jis kompletament dawn l-standards u anke qed nimplementaw strateġiji kemm fl-isptarijiet, fil-kliniks, kejja l-universitajiet. Dawn kollha, dan il-bini kollha huma jammontaw għal 12% tal-bini kollu fl-Unjoni Ewropea u aħna nixtiequ illi dak li għandu x'jaqsam il-kwota ta' dawk il-bini illi jista' jkunu effiċenti f'dak li għandu xaqsam użu tal-elettriku is-sena kollha, inżidu dan il-perċentwal bi mija għalmenu, għalmenu bi mija U eh, aħna nafu li minnaħa tal-użu tal-elettriku mitjar ukoll koll, dik qed taqxejn diffiċli però jekk aħna jirnexxilna nżidu dan il-perċentwal bi 3% naħseb aħna li nkunu nistgħu nilqu verament l-anijiet li aħna stabilixxejna. Jekk ma rnexxinniex nistgħu ninsew kollox minħabba li aħna fil-fatt din naħdmu wkoll li anka għal bini tal-Unjoni Ewropea ħalli aħna natu eżempju permezz tal-mod ta' kif aħna nimplementaw din is-strateġija fil-bini tagħna stess fil-Brussell. Issa, anka l-industrija taħna din nħedġu sabiex ikunu iktar effiċenti f'dak li għandu xaqsam l-użu tal-elettriku l-enerġija u ma jkollhom rwol dejjem iktar importanti. U għana um, nixtiequ li anka f'dak li għandu xaqsam ġestjoni tal- elettriku enerġija nħedġu l-kumpaniji żgħar ta' daqs biex sabiex huma wkoll implementaw ċertu miżuri. Apparti minn hekk aħna għandna strategija li taħdem fuq żewġ fażijiet li ħatkun kompleta fis-sena 2012-2013 li aħna nippruvaw li permezz ta' passi żgħar aħna nkun nistgħu nilqu l-għanijiet tagħna u um mis-sena 2014 aħna ħan implementaw ċertu dispożizzjonijiet li ħajkunu vinkolanti għall istati membri kollha ħalli aħna nkunu nistgħu nilħu l tal-istrateġija 2020. Il-Kommissjoni ħabret il-strateġija l-inizjattiva Smart Grid li hija wkoll dwar l-effiċenzja tal-enerġija u l-elettriku l-iktar punt importanti huwa dwar metodi ta' kalkolu iktar intelligenti aħna iżda nafu li dan mhuwiex biżejjed għandna bżonn ta' pożizzjoni komuni l-Unjoni Ewropea ħalli bekk ikonna smart grids illi sal-inqas metru aħna nafu illi dan ikunu bbażati fuq din is-sistema teknoloġika. Importanti ħafna li niżviluppaw ukoll normi u standards tekniċi fuq bażi Ewropea tieni ħaġa li aħna naraw illi ikun hemm protezzjoni ta' informazzjoni kompleta ma jkunx hemm abbuż ta' informazzjoni illi hija disponibbli fuq bażi interattiva u aħna nafu koll it-tret punt importanti huwa li jkollna introduċjon ta' din l-standards u rabba ħaġa li jkollna eh, kompetizzjoni kemm jista' jkun pożittiva fl-interess tal-konsumatur u li jkollna sistemi tal-enerġija u elettriku għabbażi tal- riċerka li għad tkun publikata. Aħna nasbu li dawn l-inizjattivi huma importanti ħafna anke dawk eh, fost l-oħrajn tal-smart cities u smart communities u dawn għandhom ikunu ta' vantaġġ għal tliet kwarti tal-popolazzjoni fil-fatt jgħixu fl-ibliet. U anke dor dak li għandu x'jaqsam mobilta u trasport fejna flimkien mal-kollega Massur Kalas, aħna qegħdin naħdmu fuq uh, programm illi aħna nixtiequ nimplementaw illi huwa importanti ħafna fil-qasam tal-effiċenza tal-enerġija u l-elettriku. Jiena nixtieq illi nieqaf hawnhekk u kuntat illi kalli l-opportunità sabiex nitkellem fuq dawn it-tlet punt importanti ħafna. Grazzi ħafna sur Oettinger tal-li prezentajtina dan il-pjan ta' tal-Kommissjoni. Dawn huma suġġetti importanti ħafna interessawna l-koll u aħna naħsbu li nistgħu naċċettaw l-istadina tiegħek ħalli għandin il-laqa l-istir ta' kull sena tal-intrek aħna nkunu nistaw nkunu prezenti ħalli nisimaw u koll um, ehm, kontribut min-naħa tagħhom iva offshore drilling dan huwa eh, punt li naħseb li interessa ħafna lil ċipru minħabba illi hemm xi offshore drilling li qed isir fil-kosta fl-ikra ta' madwar ċipru. U jekk inti tista' tgħidilna xi ħaġa wkoll fuq ir roadmap ta' enerġija 2015 aħna kellna ħafna investiment ukoll fil-qasam ta' l-enerġija u biljuni ta' euro ikunu investiti f'inizjattivi ta' dan it-tip. U naħseb illi rridu nqodu attenti għal nifitaw dak l-affarijiet li aħna ma nixtiequx. Nixtieq illi nitlob kollegi sisa biex jistaqsu mistoqsijiet u nixtieq illi ma titkellmux għal iktar minn żewġ minuti. Surx mill-ħarf. Iva, sorprendejtni, ehm, Sur President, illi għażilt li nitkellem jien l-ewwel. Grazzi ħafna Sur Kommissarju, tal-li ehm, inti ġejta u għek u tabrinna dak li jintom għedin tippjanaw jiena nixtieq li nitkellem dwar l efficienza tal-enerġija u l-elettriku naħseb li f'dan il-qasam fil-fatt aħna nafu xnija situazzjoni fl-Unjoni Ewropea, hemm bżonn li nfadlu kemm jista' jkun aħna ħin kollu nisimgħu li eh, memx flus bizzejiet, kem f'dak l-għandu xaqsam eh, l-inizjativi tal-efficienza tal-enerġija dawn jiswew ħafna flus u ma nafx jekk il-mizuri jekk dawn jekk biex ħajkunu implementati jiena naħseb illi hemm daqsxejn ta' kontradizzjoni minħabba li meta aħna rridu nimplementaw dan il-lan irridu ngħidu eh, jekk din hija priorità mbagħad l-affarijiet l-oħra ma jinteressawniex jew inkella forsi intom għandkom xi idea oħra dwar kif aħna nistgħu nimplementaw din l-istrateġija. Dak għandu x'jaqsam eh, l-istrateġija tal-Kummissjoni dwar is-sigurtà tal-impjanti tal-enerġija nukleari, inti qed tkellem dwar dawn l-istress tests aħna nixtiequ insaqsu jekk aħna nistgħux niftehmu fuq dawn l-affarijiet fuq il-livell Ewropew, speċjalment jekk il-kriterji ma jkunx irrispettati. mbagħad eh, naslu ħtiġa li aħna fil-fatt ikollna eh, pjan Ewropew. U x'inhi għat-timetable li qed tippjana l-Kummissjoni għal dawn il-miżuri alternattivi. U anka dwar is-sistemi aħna dawn diġà' deċidejna dwarhom fil-kumitat, però jiena naħseb illi hemm bosta tipi oħrajn ta' enerġija u elettriku li jistgħu jitqisu u naħseb li rridu naraw is-sistema tal-enerġija u elettriku tagħna aħna jekk aħna nistgħux nerġgħu niddiskutu għal darb'oħra. Grazzi ħafna, issa kellim Thank you very much, Mr. Grazzi, Sur President Komissarju. Semmejt ħafna punti inti u jiena nixti ngħid ħaġa fuq id-dibattitu nukleari anke fil-plenarja aħna semmejnieh dan kwestjoni ta' nuclear tags. Hemm spejjeż maħbija fl-enerġija nukleari li jagħmel l-enerġija ta' dan it-tip li tiswa l-istess l enerġija minn fonti oħrajn, ġifiri, ħafna drabi wieħed ma jkalkulax eh, l-ispejjeż tal-malutenzjoni, anzi tal-se jsir minnu l-iskart nukleari u eh, laqas ma nikkalkulaw ir-riskju involut u laqas għanna eh, premiums ta' riskju għall-inċidenti nukleari, mod partikolari meta dawn li kunu transkonfinali, dan xi ħaġa li ħassibna fuq livell Ewropew. Intom edin forsi tikkonsidraw li għajmu eh, xi diskussjoni dwar koordinazzjoni il sabiex naddu għal din il-taxxa fuq l-enerġija nukleari. Grazzi ħafna, issa Chris Davis. Komissarju, jitir li l-importanza tal-CCS eh, għedda tikber għaddew erba snin minn meta il-Konsil adotta program u għallu li rridu l proġett ta' dimostrazzjoni sa' l-2015 u zgur mux se jkun hemm xi 12 minn dan il-proġetti sa' li kun qed joperaw sal-2015 progress qed isir bil-mod ħafna taħt eh, DG Energy hemm xi sitt proġetti li qed ikunu uh, minn programm ekonomiku imma jekk xoħut imma xoħut minn dawn ma tantx qegħdin li jagħmlu progress maġġel. Uh, eh, Fer-Verenju Unit żgur mhux qed isir kbir. U batem l-applikazzjonijiet tal-NER 300 li huma fondi li joħorġu mid-DG Environment. U dan il-flus jeżistu propju minħabba dan il-komitat kieku aħna ma qajjim dan il-punt l-Unjoni Ewropea ma jkollha ebda mekkaniżmu ta' appoġġ għal proġetti ta' dan it-tip. Nistaqsi issa jiena, xiridu nagħmlu biex ikun hemm iktar żvilupp fis-CCS? u kif nsolvu il-diverġenza li jem palissa bejn il-DG Envy li qiegħda tfittex li kunem provi biex naqqas il-CO2 u mbagħad DG Energy li rritu kollha sem ħafna aktar attiv dan kollu eh, eh, il-Departiment u l-Uffiċċju tiegħek hemm bżonn li jagħmel ħafna iktar biex imexxi l qudiem li żvilupp fil-qasam ta' CCS. Grazzi. Chris Davis kien ir-rapporter fuq id-direttiva ta' CCS, jiġifieri huwa eh, qed juri impenn kostanti Kellim għal-inles, grazzi sur President, sur Kommissarju, il-Kommissjoni se toħarġ bil-prezentazzjoni taħħa fuq is-sigurtà tal-Provvista tal-Enerġija Kooperazzjoni Internazzjonali. L-aħħar żewġ laqat tal-Konsill Ewropew fejn ħarġu l riżultati u konklużjonijiet għalu b'mod ċar l-flima direzzjoni rridu nimxu. Is-sena nistaqsi u l-mistoqsija ti għandha xtaqsam ma l-kwestjoni tan nukleari inti semmejt il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u pajjiżi ġirin fl-Unjoni Ewropea forsi tista' tajdin ftit iktar dwar xieħossu dawn il-pajjiżi terzi kif, kif jilqaw kif dawn il-pajjiżi il meta jkollkom laqat bilaterali meta tmorru biex tiddiskutu Eh, kwestjoni ta' standards l-jien ta' mm, sigurtà. Mbatt semmejtu koll possibilità li ġu riveduti il-regoli dwar l-importazzjoni tal-elettriku, per eżempju l-importazzjoni ta' enerġija nukleari li ma jiġux applikati ta' standards ta' sigurezza uh, fuq dawn l-kim sejjaħ dirty power jekk dawn mhux qegħdin jaġixxu skont eh, ftejimiet internazzjonali u forsi ma jkollhomx il-possibilità dawn il-pajjiżi illi jbijaw l-enerġija tagħhom lill-Unjoni Ewropea. Grazzi. Stajt tkellimt bil-Litwan taf. Sur Gil Parnio, Sur Komissarju, inti kont impressjonajtni ħafna kont impressjonajtni ħafna waqt eh, l-ħar laqa li kena mija nef f'dan il-kommentat bil eh, dan il-volontarizmu li jinti rrit eh, tiżviluppa. Anki wara dil-katastrofi nukleari, inti għat li il-Komissjoni Ewropea rridet tiħu fideja l-enerġija politika għasnin li ġejjien flimkien kif għadu kif semma Sur Leinen din irrida illi aħna nibnu politika tal-enerġija tagħna minn issa sal-2050. Illum għadni ma, ma jien naqra delus għalix għandi l-impressjoni li eh, tider li inti inqas determinat forsi għalix eh, dera eh, qed narak li forsi eh, qed tħoss li l-istati membri qegħdin joqogħdu lura ma tantx huma entużjasti u tmewwitlek xi ftit l-entużjażmu li kellek l-aħħar darba li intom tridu tagħmlu da kollu b'mod indipendenti mill-istati membru mill-industrija nukleari qed naħseb pereżempju dwar il-gvern Franċiż. Inti tara daqshekk resistenza min-naħa tal-istati membri li qed eh, tara li se jkun hemm diffikultà f'din id-direzzjoni, issa inti kont preżenti u John Linen ukoll f'waqt laqa fejn kien hemm ukoll Jacques Delors u President Buzek ftit xhur ilu hawnhekk fil-Parlament biex eh, aħna ikonna il leħen ta' politika e, tal-enerġija Ewropea u flima direzzjoni aħna rridu nimxi jekk aħna naraw ġara dan l-aħħar fil-qasam tan-nukleari naħseb li l-iżvilupp tal-enerġija li tiġġedded e, e, huwa hija priorità. Issa tista' tgħidilna inti x'taħseb dwar din ir-rieda li esprimew xuħut li noħorġu mill-użu tal-enerġija nukleari. Signora Lepage, grazie, Sur President, Sur Kommissarju, jina naqbel ma dak li għadu kif għal Gilles panju illi hemm bżonn illi imbidlu l-perspettivi tagħna minn issa sal-2050. Xiġifieri dan irridu naraw xinu malanijiet tana tagħna u l-finanzi sa fejn se jippermettulna nagħmlu dan kollu. Naħseb illi hemm illi naraw jekk kienx bdiet proċess ta' riflessjoni biex qed nitkellem dwar issa s-sigurtà fil-qasam ta' eh, nukleari ma' fuq affarijiet oħrajn. Eh, eh, illum hemm ħames darbit iktar nukleari, enerġija nukleari fl-Ewropa milli hemm fonti ta' enerġija li tiġġeddet issa fil- fil-realtà x'investiment qed issir issa dwar l-offshore platforms, inti taf sur kummissarju illi aħna bejn il-Kummissjoni tal-Ambjent u l-Kumitat ta' l-Industrija qegħdin naħdmu fuq l-istess proġetti u inti taħseb illi forsi toħroġ bil-proposta qabel is-sajf fejn wasanna f'dak li għandu xaqsam mal applikazzjoni ta' leġislazzjoni komunitarja illi inti għat li setat kienet possibilità ta' tista' tapplika għal eh, l-offshore drilling u bżon illi issa tajd li ftit iktar dwar il-proġetti li inti għandek f'dan il-qasam. Grazzi. Mela jiena nissuġġerixxi illi il-Kummissarju jwieġeb għal dawn l-ewwel sitt mistoqsijiet u jwieġibhom. Il-Kummissarju kien hemm mistoqsija dwar l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u kif nista' jkollna biżiet flus biex nindirizzaw il problema iva il-bini jikkostitwixxi problema kbira mhux ħażin se jkollu bżonn ħafna finanzjament u dana mill-but mil pubbliku kif ukoll privat. Ejjew nqisu per eżempju dar ta' 140 metru kwadru mibnija fil-sittinijiet, issa jekk aħna rridu li din id-dar issir effiċenti fl-użu tal-enerġija, bżonn li ikonna insulation fuq is-saqaf, nużaw eh, mezzi ta' tisħin moderni, issa jekk qed irid jagħmel dan kollu, l-ispejjeż jammontaw għal madwar 80,000 euro, madwar 500 euro għal kull metru kwadru il-flus ikunu vestiti sew imma mhux se tara differenza eh, jew se tifdi dan l-ammont ta' flus s-sena diħla, anzi, kollu bżon xi 30 sena biex terġa biex tkun ġbart flusek. U l-istess, l-istess regola, l-istess kalkoli applikaw wkoll għal il-nefqa pubblika. Hemm bżonn li aħna nwarbu l-flus fuq kull livell, livell lokali, reġjonali, stati membri u livell Ewropew ukoll. Xi rridu noffru aħna propjament? Aħna rridu li kunem uh, fondi strutturali ta' koezjoni u fondi reġjonali u koll li jikontribwixxu għal dan kollu. Issa, xiftit kienu voluti fil-rinnovar tal-bini biex ikunu iktar effiċenti fl-użu tal-enerġija, imma s-sem tagħhom irrit jikber dawn il-flus qatt ma ntużaw fil-fatt tal dan l-għanijiet, kull sena jibqa' l-flus li ma jintefqux u eh, dawn jibqaw hemmhekk ħadd ma jużhom. Issa mingħajr ma nużaw iktar flus mingħajr ma jkollna budget ikbar aħna nistgħu nużaw dawn il-flus u niżguraw li jintuża mija fil-mija u jiġifieri jintuża iktar sabiex ikun hemm iktar effiċjenza fl-użu tal-enerġija fil-bini bini pubbliku. Issa dwar il-flus pubbliċi hemm bżonn illi nagħmlu iktar. Iktar minn dak illi forsi wieħed eh, jista jara memx għalfejn noqogħdu eh, eh, niksu il-bini tagħna biex jidher izbaħ, imma rridu nagħmlu l-bini niżguraw l-bini tagħna jagħmel użu iktar effiċjenti ta' l-enerġija, rridu naraw pereżempju li sint sintki mexxejja tal-gvernijiet, eċċetera jonfqu flusom aħjar, mhux jonfqu iktar, imma jibidlu l-ordni tal-prioritajiet tagħhom Issa dwar li TS, the Mission Trading Scheme, u l-politika ta' industrijali. Din is-sena aħna se nippreżentaw il-proposti il, tagħna dwar l-ETS. Anki issa hemm taqbida ħarxa għaddejja. Liema settur se jkun jiġifieri l-azzar, is-siment, il-madum, il-ċeramika, il madum il ċeramika kimika min se jħallas iktar. U naħseb illi hemm bżonn li nkomplu b'din is-sistema tal-ETS għaliex wara kollox huwa strument validu ħafna anki jekk eh, partijiet oħra tad-dinja forsi mhux qegħdin isegwu l-eżempju tagħna bżon li naħdmu iktar biex nikkonvinċuhom jekk aħna rridu sistema tal-ETS li tkun globali. Imma aħna sistema tagħna tkun l-istaw qiegħda taħdem kif immiss l 2013 sabiex ebda industrija ma toħroġ eh, ma titlaq mill-Ewropa u tmur uh, eh, tistabbilix ruħha band oħra. Għaliex jekk kumpanija titla' jew industrija titlaq mill-Unjoni Ewropea u tmur tniġġes band oħra u x'jiġri fl-Ewropa illi jonqsu l-impjiegi u jonqos it-tħul mit-taxxa jiena naħseb illi l-ITS irridu nkomplu biha imma hemm bżonn li tkun sistema flessibbli sabiex ħadd ma jkollu tentazzjoni illi jitlaq mill-Ewropa u jmur inniġġes band oħra għaliex il-kumpaniji mhumiex se jieqfu jew waqfu l-produzzjoni tagħhom, għalhekk jiena Bil-qabda kikun preferi illi dawn il-kumpaniji jipproduċu il-prodotti tagħhom fl-Ewropa bl-standards li nħadmu aħna eh, għal xekk aħna nistaw eh, naraw li eh, l-standards ikunu qegħdin jiġu rispettati milli morru bandoħra u jniġsu kemm iridu mingħajr ma aħna jkollna ebda kontroll fuqhom. Kien hemm mistoqsija oħra dwar xbidliet aħna se naraw minħabba eh, dak li ġara fil-Ġappun fil-rigward tal-sigurtà tal-professa tal-enerġija tagħna u t-taħlita tal-enerġija li aħna nużaw. Issa, kieku aħna kenna nitfu tmin impjanti nukleari fil-Germania jew inkella eh, nal kif suppost dan huwa possibbli ma dan fisser madwar 7 jew 8 fil tat taħlita tal-enerġija u 2 fil ta' dik Ewropea jonqsu mis-suq. Ma jfessirx li dan kieku joħloq problema fil-provvista tal-enerġija, imma Nistaw najdu l-istess ħaġa dwar is-swieq tal-enerġija oħrajn fl-Ewropa. Aħna qegħdin iżommu għajnejna dwar dak li qiegħed jiġri f'dawn l-iswieq biex aħna kunu nistgħu nfasslu r roadmap tagħna għal l-enerġija biex naraw x'alternattivi għandna għal perjodu minn l-2020 il-qudiem. Palissa, anki jekk isu il-diskussjoni fil-Konsil tal-Enerġija jiena qiegħda qiegħed insegwih b'attenzjoni kbira jiena nassumi illi febda stat membru ieħor tal-Unjoni Ewropea għamnek qed nitkellem dwar l-14 stat membru illi fil-fatt jużaw l-enerġija nukleari u għandhom impjanti nukleari. Memx stati membri oħrajn fejn id-dibattitu dwar il-ħruċ li wieħed joħroġ darba dejjem mill-użu tal-enerġija nukleari huwa iktar attiv mill-li fil-Ġermanja. Nisu per eżempju dak li qed jiġri fi Franza, fir-Renju Uniti jew fi Spanja, f'dawk il-pajjiżi ħafna mill-enerġija eh, elettrika tiġi eh, prodotta bl-enerġija nukleari. Fi Svizzera hemm moratorju fuq il- l-enerġija nukleari u fl-Italja naraw illi madomx qed jipprovaw jiddeċidu fejn se jpoġġuhom l-impjanti nukleari fil-Polonja. Il-pjanijiet għall-impjanti nukleari eh, qegħdin jitkomplew, qegħdin jitwetqu rispettivament minn dak li ġara fil-Ġappun, ġifiri li l minn dak li forsi wieħed jista' jixtieq u eh, l-istati membri differenti wieħed ma jistax jgħid illi kien hemm xi bidla kbira fil-proporzjon tal-produzzjoni tal-enerġija ġifiri kemm minn din l-enerġija qiegħda tiġi prodotta b'mezzi nukleari u mezzi oħrajn. Kien hemm mistoqsija mbagħad dwar l-ispejjeż sin-nefqa li tinvolvi jinvolvi dan kollu. Issa madwar 40 u 50 sena ilu propju fil-bidu il-riċerka tal-enerġija nukleari kienet edha tiġi sussidjata u kienet tiġi finanzjata mill-flus pubbliċi sa fil-kas ta' dizastri l-ar dizastri li wieħed jista' jimmaġina il-kumpaniji tal-assigurazzjoni privati mhumiex involuti. Aħna din is-sitwazzjoni eżaminajnija l-ikbar eh, responsabilità hija fil-Ġermanja għall-ammont ta' madwar 2.5 biljun euro. Il-kumpaniji Ġermaniżi jużaw il-kapital tagħhom stess biex iħarsu lilhom ifushom ir-riski u kumpaniji tal-enerġija. U Eh, u l-istokijiet li dawn għandhom huma pjuttost limitati meta wieħed jista' jqis dan kollu minn perspettiva ta' xi diżastru kbir. Imbagħad dwar il ħazna tal-iskart hawnhekk memx nistgħu ngħidu li dawn il-faċilitajiet għal ħazna tal-iskart huma insuffiċenti Dawn l-aħħar 10 snin ma kienx hemm xi sussidji kbar pubbliċi pereżempju fil-qasam tal-faham. Ma kunux nistaw jekk wieħed jara l-sussidji li jingħataw l-qasam tal-enerġija rinnovabbli, din hija xi ħaġa li aħna nixtiequ li jkun hemm u fil-fatt aħna rridu li ikunem bizzejiet appoċ għall-enerġija li tiġeddet sabiex la darba dawn jitħlu fuq is-suq ikunu jistaw jieqfu fuq saqajhom u jikkompetu ma' forum oħrajn ta' produzzjoni tal-enerġija bħal enerġija mill-ilma u dal-waqt ikun l-sitwazzjoni tkun l-istess għall-enerġija mir-riħ u fil-rigward tal-enerġija miksuba mix-xemx la darba aħna jkonna siti eh, adattati fejn il-konem possibli li tiġi ġenerata ħafna enerġija Umbat ikonna strategija kif imiss li tkun tista' titfassal. Inti nista' ngħidilkom xinu ma l-esperjenzi tiegħi. Kollega tiegħi qed jipproponi test eh, taxxa ġdida fuq l-enerġija kollega ieħor tiegħi jixtieq illi jiffoka fuq l-idea ta' taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji u taxxa fuq il-kerosin jew fuq eh, il-biljetti tal-ajru tal-passiġġieri. Imma jiena ikolli nistqar ma'kom illi jiena realist u kull taxxa fuq livell Ewropej hemm bżonn illi tkun approvata b'mod unanimu u ah, fl-Unjoni Ewropea b'27 stat membru Naħseb illi dejjem sessi palmenu gvern wieħed illi se oġġezzjona għal forma ta' taxxa, per eżempju f'Londra ma ċettawx il-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji. U l-Unjoni Ewropea ma tantx għandha possibiltajiet tajbin illi ssib forum ġodda ta' biex tintaxxa. Issa dwar eh, taxxa fuq l-enerġija tkun xi tkun it-tip jiena ma naħsibx li din hija alternattiva realistika dwar is-CPS aħna qegħdin insegwu b'attenzjoni kbira dwar jekk il- l-istati membri kunu xamlu trasposizjoni ta' CCS. Anki jekk fil-Germania u il-Bundestag fil-Germania diskutih dan il-punt, jekk aħna ma naslux biex jekk il-Gvern Ġermanis ma jagħmilx it-trasposizzjoni kif imiss, mela aħna nieħdu passi kontra tiegħu. Issa, fuq dawn il sit modelli il-kbar, u sussidji li inatajna. naħseb illi mixin fi direzzjoni tajba hemm xi erba' jew ħames proġetti ta' dimostrazzjoni kbar għaddejjin u sal-2015 se, se nkunu ksibna riżultati tajbin u tanġibli minn dawn il-proġetti pilota l-maġġoranza tal-Parlament ħass ħasset illi dawn huma proġetti importanti u aħna irridu niskuraw illi jkun hemm fattibilità uh, fuq meta ta' żmien twila l-użu tal-faħam, imma ovvjament il- ċpir tal-karbonju eh, se jibqa' ovvjament rilevanti ma rridu naraw li l-ispejjeż innaqsu kemm jista' jkun. Aħna kenna kuntatti mal-kollegi tagħna fir-Russja, fl-Ukrajina, fl fl-Svizzera u koll sabiex anki l-pajjiżi ġirien tagħna jkunu involuti f'dawn l-istress tests. Semmejtu il-punt delikat tal-Estonja, l-Latvija, Litwanja, l-Polonja u l-Kaliningrad u l-Belarus dwar il-produzzjoni tal-elettriku Dan huwa punt delikat ħafna li dawn il-pajjiżi jridu innaqsu d-dipendenza tagħhom fuq ir-Russja għal produzzjoni jew għal provista tal-gas u l-elettriku. Għalhekk eh, il-kwestjoni tal-enerġija nukleari fil-Litwanja sensittiva ħafna. Il-Russi u l-Ewropej jridu jikollom eh, relazzjonijiet tal-kummerċ u l model ta' WTO huwa wieħed tajjeb aħna nimportaw il-faħam u mir-Russja u ż-żejt ukoll u l-gass. Għal li enerġija elettrika aħna qegħdin nażlu illi ma nimportawx issa jekk Kaliningrad se eh, se jibni l-impjanti nukleari hemm bżonn li jiġu applikati standards u jien ħafna għas-sikurezza ta' dan l-impjanti. Imma aħna jekk aħna se napplikaw dawn l-standards u jien dan ukoll se jkollu effett dirett fuq kif jirreġixxi is suq għal dan l-impjant nukleari fil-Litwanja. Ġifiri, jew ikollok standards għoljien u li se nipponuhom fuq Kaliningrad illi se jiftaħ is-suq tal-elettriku, jew inkella dan is-suq jibqa' malu u nimportaw biss il-faħam, il-gas u iż-żejt mir-Russja. Mbagħad dan ikun ifisser illi eh, ikun hemm eh, possibiltajiet kbar illi fil-Litwanja jinfetaħ dan l-impjant nukleari. Fil-Polonja mbagħad. Polonja mhumiex ċerti jekk irridux illi importaw l-enerġija elettrika mir russja Issa naddu għall stress tests. Jina ma naqaslix l-entużjażmu, imma eh, l-stress test dan l-aħħar ġew adottati mill-Kunsill u eh, kien hemm ħafna pajjiżi li rreżistew din l-idea kif dan il-Konsil imma fl-aħħar mill-aħħar anki dawn il-pajjiżi spiċċaw biex qablu. U rridu niżguraw li l-Istati membri ġibu ruħom b'mod trasparenti ma fl-aħħar mill-aħħar fit-trattat ta' Lisbona hemm miktub illi l-Istati membri rridu jiddeċidu huma stess x'taħlita ta' enerġija jużaw. U nkun sinċir, l-influenza li għandi jiena hija limitata u aktar faċli għalikom milli tpoġġu pressjoni fuq il-gvern Franċiż milli jien nagħmel l-istess ħaġa fil-Kunsill, jiġifieri jiena ikolli naċċetta li l-istati membri se jkomplu jiddeċidu huma stess wara taħlita tal-enerġija li jużaw. Madanakollu kollu jiena eh, laqas ma jiena pessimista l-aħħar għaliex xi progress sar il-proporzjon ta' 20% ta' enerġija li tiġġedet illi Eh, irridu naraw mill issa sa' disa snin oħra u li aħna din qed inżommu għajnejna fuqna biex din il-mira nilħquha, jiġifieri 20% ta' enerġija li tiġġedded ta' mill-enerġija li eh, mill-enerġija li jużaw titġi minn fonti li tiġġedded jiġġeddu jiġifieri mbagħad il-Stati Membri kollhom biss 80% li jridu jiddeċiedu kif se jħaltuha se wieħed iqis l-elettriku biss dan ikun ifisser illi il-proporzjon ta' enerġija mill ejjun li jġeddu tkun ħafna ikbar. Ġifiri se jkun hemm mbagħad ħafna enerġija ġenerata fl-Ewropa li tkun ġiet ġenerata minn ejjun li jġeddu. Fil-tliet snin li ġejjin se jkun hemm iktar enerġija minn ejjun li jġeddu milli eh, ikun hemm użu tal-faħam. U bir-roadmap tal-enerġija se jkollna mbagħad eh, neżaminaw is-sitwazzjoni u naraw kif tkun. Mbagħad sal-2013, eh, skużawni sal-2030, ikun hemm ħafna iktar, proporzjon ħafna ikbar ta' enerġija minn ejjun li jieġeddu kull wieħed fil-mija ta' enerġija li tiġi minn ejjun li jiġġeddu huwa wieħed fil-mija inqas ta' eh, enerġija li tiġi minn ejjuni oħrajn, jiġifieri minn dawk dak il-perċentwal li l-istati membri għandhom id-dritt li jażlu huma minn fejn ġibuha dik l-enerġija. La darba ħna jkonna infrastruttura pan-Ewropea u jkun hemm faċilitajiet ta' ħażna akbar, Nkunu nistgħu nagħmlu ħafna iktar progress forsi tiftakru illi sitt xhur ilu ġiet adottata direttiva fuq il-Provista Ewropea tal-Gas, jiġifieri hemm bżonn illi konna ħazna ta' 20 jum ta' uh, gas fl-Unjoni Ewropea. Issa, fil-ġenerazzjoni tagħna aħna se nispiċċaw b'direttiva għal provista tal-elettriku u l-Ewropa ikolla ħazna ta' elettriku għal 30 jum. Bat arja kompressata, metanu, jew inkella aħna se jkollna dan l-ammont ta' enerġija eh, li jkun maħżum b'xi mod jew ieħor. Ġifieri tal-waqt aħna nkunu nistgħu naraw li l-enerġija tal-elettriku tkun maħżuna bl-istess mod kif nistaw naħznu eh, naħżnu iż-żejt, per eżempju, jew il-gas, jidir li l-Unjoni Ewropea għanna ħażna għal madwar 110 eh, jum. U għahna nistaw namlu l-istess ħaġa l-enerġija eh, tal-elettriku kif għamilna għaż-żejt u l-gas. Grazzi ħafna, Sur Kommissarju Ettinger. saru l-ħamsa neqsin żewġ minuti u niskuża ruħi ma daw kollha li xtaqu jagħmlu mistoqsija u ma kellhomx ċans imma jiena ħallejtek titkellem fit-tul biex twieġeb sew għal dawk il-mistoqsijiet illi eh, sarulek. Imma dawn il-punti aħna se nkomplu niddiskutuhom għaliex dan il-kumitat se kompli miexi fuq il-roadmap tal-enerġija sal-2050 għaliex eh, kifat inti stess aħna dejjem appoġġajna l-enerġija li tiġġeddet u iktar ma jkollna enerġija minn ejjun li jiġġeddu iktar ikonna provvista ta' enerġija li tkun sikura, iktar tkun eh, nadifa tniġġes inqas u tiswa inqas flus. Għal daqstant il-ġejjeni Ewropew fil-qasam tal-enerġija ikun iktar faċli. Dwar il-tħaffira żejt, inti tajtna informazzjoni dwar l-użu effiċenti tal-enerġija dbaq ħafna xisir. Grazzi, Sur Kommissarju. U aħna nixtiequ li nitkellmu Eh, miegħek dwar eh, l-kriterja l-istress test eh, qabel Mejju. Mela, kollegi, hekk issa qegħdin fil-ħin. Skużawni, jiena ħsibt li kien se jkollna il-ħin biex ikonna round ieħor ta' mistoqsijiet imma ma rnexxinniex ma, ma kenniex ħin. Uh, eh, jena ma rridx interrompi l-kummissarju u l-kummissarju ma setax jiġi qabel illum bar nofsinhar. Il-naddu għal punt li ta' Dagmar Roth Parent, leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar l-enċefalopatiji spongiformi transmissibli, lekkim sejħati SEs. Dagmar se jgħidimna dwarhom dawn? dwar il-kontrolli relatati ma' l-ikel u l-alf. Dan punt importanti. Uh, sponge. Grazzi ħafna, Sir President, dawn TSCs. Nċa falapotiji spongiformi trasmissibli. Dawn huma allerġiji u tip ta' tu jina diġat illi jilna naħdmu fuq dan għal dan l-ħar 15 sena. L-lum sinjura din nitkellmu aħna fuq eh, rapport dwar tini roadmap tal-Komissjoni li hija fil-fatt nreferu għalija bħala il-roadmap ta' TS u ma nafx jekk rappresentanti tal-Komissjoni xawwek ħabba li skur tista' tgħinni kieku issa din nitkellmu fuq eh, l-annimali kollha mhux fuq il-baqar biss. Aħna qegħdin nirreferu wkoll għan naċċ mos, kif ukoll animali oħrajn u l-Kummissjoni Ewropea wara il-leġislazzjoni tagħna fl-1998 il Republika roadmap fis-sena 2005 li permezz tagħhom appruvaw illi jisu situazzjoni li nsabu fija bħalissa u jisu wkoll ċertu bidliet illi kienu introdotti u issa u ukoll roadmap ġdida u din ir-rapport u għadwar din ir-tin roadmap u għal darb'oħra forsi nixtieq illi ngħid lill kollegi illi roadmap fuq livell ġenerali dejjem kollu milan illi fil fat jaraw kif qed jaħdmu dawn il- tests tal-testijiet tal-BSC u jekk il-materjal li huwa riskju jekk għandu xi jitneħħa u x'namlu bih u kif ikun eżatt dan il-materjal tal-BSC. U għadar boħra dan huma l punti ewlenin tat-tieni roadmap tal-Kummissjoni Ewropea illi aħna hawnhekk qegħdin naraw il-Kummissjoni Ewropea fir-rapport edin u koll jaraw jisu koll proibizjoni dak nandu xaqsam l-alf tal-animali u proibizjoni ehm, Minn dawk li ma jishtarux, minn dawk li ma jishtarux fil-fat, dawk non-ruminants fuq daw għedin nitkelmu. U l komissjoni Ewropea għet użommu kol ma din il-lista tal-materjali li ma riskjużi u għahna għedin naraw li u kol irċivejna suġġerament minnaħat tal-EFSA, ista bħalissa l-pozizjoni tal-EFSA hija bħal tiegħi li l-lista tal-materjali riskjużi mi ma tilbidir, jiena nixtieq nitkellem issa fuq ir-rapporti fuq livell ġenerali mbagħad nitkellem fuq il-punt individwali li huma marbutin mar-roadmap, mat-tin roadmap. U U jiena l-ewwel net nixtieq nitkellem fuq ir-roadmap fuq livell ġenerali u naħseb li sissa nistgħu ngħidu li din kienet uh, biċċa xogħol tajba ħafna min-naħa tal-Kummissjoni. U uh, għandi forsi opinjoni differenti man tal-Kommissjoni fuq ċertu punti naħseb li ma kienx ikun normali li kieku ma kienx hekk, iżda aħna nafu illi situazzjoni differenti minn dik fis-sena d disin illi aħna konna din nibżgħu l-Kummissjoni kienet qed tipprova taħbi ċertu affarijiet u għallura naħseb li roadmap dan it-tieni roadmap fuq il-ġilda kontra t-TSC naħna naħsbu li huwa tajjeb Pero hemm bosta punti li rridu narazzaw iktar mill-qrib. Aħna nixtiequ illi eh, nitkellmu fuq każijiet tal-BSc kif ukoll fil-każ ta' Mart ieħor fil-Mos u il naċ Per eżempju fis-sena 2009 kien hemm 67 każ fl-Unjoni Ewropea ta' dan il-Mart U anka l-kontroll ta' dan il-mart tal-BSC dan huwa punt numru 6 tar-rapport tiegħi u jiena naħseb punti mitli ta' mill-paragrafi 3 sa' 6 tal-rapport tiegħi u intom tistgħu taraw ukoll li kif diġà kien tħabbar mill-Kummissjoni Ewropea fil-proċedura ta' komitoloġija ħna Diġa tajna ħarsa li din il-proċedura ta' komitoloġija u kienem fil-fat 22 stat membru li introduċew u implementaw din il deċiżjoni tal-Kummissjoni u f'dan il-programm ta' kontroll u sorveljanza ħna din naħdmu b'dan il-mod li għaddin nippruvaw nqisu wkoll il-każijiet kollha u aħna qegħdin ukoll għal darboħra nerġgħu naġġornaw dan il-programm minħabba il-limiti ta' eh, ta' anka tal-annimali li għandu huwa għakriter li għandu jitqis ukoll f'dawn it-testijiet. Aħna din nitkellmu fuq 22 stat membru, għatfada l-5 stat membru li mhumiex parteċipi fosthom il-Polonja, Repubblika Ċeka, Rumanija, Bulgarija u aħna meta dawn il-pajjiżi mbagħad jingħaqdu wkoll aħna nkunu nistgħu fil-fatt nimplementaw dawn il-limiti ta' età f'dak li għandu x'jaqsam evalwazzjoni tar-riskju aħna s'issa għadna ma nistgħux ikollna viżjoni kompleta minħabba l-fatt li hemm disa stati membri illi indunajna tard ħafna undunaw tard ħafna li kien hemm din il-projbizzjoni li dak li ndux jaqsam l-alf tal-annimali u u dak li ndux x'jaqsam bit-testijiet tal-BSC wasal li għal-fatt li kien hemm ħafna differenzi bejn stat membru u ieħor u dawn id-differenzi jinħassu wkoll anke f'dak li ndux jaqsam limiti ta' għeta' fit-testijiet li qed isiru għal-BSC. Iżda aħna nafu illi eh, b'dan il-każ qed nippruvaw naħdmu fuq. Jiena naħseb li hija daqsxejn problematika f'dak li għandu x'aqsam il-limiti tal-età fil-każijiet ta' dawn it-testijiet minħabba li hemm ċerta waħda ċertu każijiet illi xorta joħorġu anka feta żgħira ta' dawn l-annimali u fis-sena 2002 fil-fatt aħna kellna każ wieħed biss illi kien fleta ta' bejn 48 xar sa 58 xar. Ġifiri anka fil-kas ta' animali illi mitu b'mod ieħor aħna rridu nibdew testjaw minn 60 xar il-fuq. Ista' Jiena naħseb li f'dak li nxaqsam każijiet tal-BSC aħna għandna nżommu limiti ta' l-età sakemm ma jkollna każijiet oħrajn illi jħedġuna sabiex inbidluhom dan u aħna naħsbu li issa minn jannar tas sena 2013 aħna ħajkonna sistema ta' kontroll li ħatkun implementata għandha tapplika l-istati membri nitolbu lill kummissjoni sabiex tinforma lill-Parlament u sabiex toqgħod attenta i wkoll. Punt ieħor li aħna nixtiequ illi nitkellmu hija dwar um, nitkellmu dwar u dwar riviżjoni tal-projbizzjoni dwar l alfiljet l-annimali. Aħna ilna snin ilna ftit snin li deċidejna li hemm projbizzjoni ta' għal dawn il non ruminants apparti il-nizzaru eh, tjur illi jiklu kollox u nistaw intuom kollox biex jiklu. Ista nafu koll li hemm ċertu alf illi qed ikun parti minn animali li jkunu inqatlu iżda li jkunu xorta waħda tajbin biex jintużaw bħala għalf. Dan huwa 50% tal-annimal biħet u ieħor. U l-bija kien jinħadem jiet għalma kien ħadem għal unijiet oħra, sa minn bindu ħarġu l-kazijiet tal-PCI e tal-BSC aħna rajna li kien hemm ċertu annimali li kienu run ruminants li ċertu ħata kienu għatina ta' dan it-tip ta' alfu li kienem din ix-xewqa illi aħna na, konna nafu li kienem din il-proibizzjoni per eżempju għal dawk l-annimali veġetarjani li fil fat bħal arma mandom taw dan it-tip tal, fista il-diskrizzjoni nbidlet xiftit pero xorta wahda fuq eh, fil-verità xorta wahda ħna ma nistgħux nikkontrollaw fil- Fil-realtà però il ma huma nies pjuttost tradizzjonali huma jafu eżattament x'nuwa tajjeb li jagħtu l-annimali tagħhom jew le. F'dawn l-aħħar ftit snin aħna minna xogħol tajjeb ħafna u qed nipprova nfittex il-kollega Paulsen li fil fatta ħdimna ħafna fl-imkien dwar dan. U aħna għal snin fil-fatt ħdimna fuq hekk ħalli fil-fatt aħna Nuqdu attenti għal dan it-tip ta' proteini il-proċessati tal-annimali li qed ikun fl-alf. is Taraċi fil-fatt tagħmel rapport ukoll dwar dan u aħna konkludejna li f'dak li xaqsam il-proteini tal-annimali għandhom jingħataw biss li dawk l-annimali li għandhom bżonnhom dawn il-proteini bħal dawk l-annimali li jiklu kollox. U aħna edna li f'dak li xaqsam introduzzjoni ta' ċertu prodotti għall-alf hija kwestjoni pjuttost li hija problematika l-Kummissjoni qiegħda tintroduċi ċertu miżuri u dak li għandu x'jaqsam il-proibizzjoni fuq l-alf li għandna bħalissa u naf illi xorta waħda hemm daqsxejn ta' problemi ħabba li hemm sentimenti li jitlu fin-nofs, però x-xogħol leġislattiv tagħna xogħol politiku tagħna huwa importanti u mhux dejjem aħna nkunu nistgħu inħallu lok sentimenti tagħna u anke f'dak li għandu x'jaqsam l-alf jiena qed nissuġġerixxi dan li ġej skont ċertu kundizzjonijiet li bħalissa għandna Jiena xaqt li inti tappoġġani imma insomma memx dan. Jiena qed nissuġġerixxi dan illi ġej skont dawn il-kundizzjonijiet. L-ewwel nett jiena nissuġġerixxi li aħna l-ewwel nett irridu nistabbilixxu li jrid ikollna metodu strett ħafna f'dak li għandu x'jaqsam ir-reviżjoni u din il-proibizzjoni fuq l-alf. Jiena naħseb illi kena u kol proibizjoni daħlet fil-leġislazzjoni fil-1998 fil-fat, jew 99. U naħseb illi xorta waħda dan huwa ta' standard ta' state of the art. Li huwa standard tajjeb illi jgħid naħseb il-kollega ta' fiktar dwar dan u dan il-metodu jgħid illi dak li jiftar mill-annimali naħseb li għal periodu ta' xar minuti f'kundizzjoni ta' pressjoni partikolari u fis-sana partikolari jridu jkunu proċessati u dak iż-żmien ukoll aħna konna nejdu li nista' jkun illi minn dawk l-annimali li aħna stess niklu tista' tagħmel għalfu kollu l-annimali oħrajn. Iżda nixtieq illi aħna nżommu mal-proibizzjoni tal-kannibalizmu. U anke f'dan il-każ jiena naħseb illi għandu x'jaqsam ma' sentimenti u ma' cross-contamination iżda Jiena naħseb illi jekk din il mesura fil-fatt tista' twassal għal iktar sigurtà ħalli bekk ikonna eh, innaqsu l-periklu tal-cross contamination aħna għandna nagħmlu dan. Ġifiri, illi ngħidu li l-alfista ikollu f'dalta nieżer ġur li jinqatlu. Issa fil-kas ta' għalf tal-baqar nasib illi għadu kmini wis sabiex ikonna tħassi fuq ċertu prodotti. U jekk aħna anka f'dan il-każ irridu niżguraw il-regolamenti ta' trasport irridu jkunu regolati din hija xi ħaġa li jiena nissuġġerixxi bħala mod ta' kif aħna nistgħu innaqsu il-cross contamination anka fil flarf tal-pets. pet Aparti minn hekk naħsbu illi rridu niskuraw ukoll il-Kummissjoni tkun tista' eh, tevalwa wkoll il-proteini tal-annimali u koll ukoll tiskura li aħna qegħdin naraw li l-kriterji huma ċari kemm jista' jkun u jiena fil rapport tiegħi qiegħda ngħid li l-introduzzjoni tal-livell ta' tolleranza ta' proteini tal-annimali proċessati eh, mandu xikun eh, għandu jkun introdott fil-fatt. U jiena qed nistenna wkoll il-Kummissjoni Ewropea iżżomm lista tal-lista lista tal-materji li huma materjal li huwa daqsxejn riskjus li aħna nżommu din il-lista stretta. Illi din għandija tiddajjef l-standards stretti tagħna m'għandhom jiddajfu bl-ebda mod. Minħabba li dawn huma eh, provi tal-OIE illi huma importanti ħafna sabiex aħna fil-fatt nżommu mal-standards tal-Unjoni Ewropea. U Jina naħseb illi f'dak li għandu xieqsam natru mos naħseb illi nistgħu aħna nappoġġaw il riċerka li palissa tissir fil kontest tat-TSCs u anka fil kas tal- ta' ċertu testijiet pal dawk antimortem fil-kas tal-BSC huma importanti ħafna jina t-kellem ukoll fuq xi żewġ punti oħrajn fil-rapport tiegħi illi forsi mhumiex inklużi fil-roadmap dan huwa s-sikurtà tal-ikel u tal-alf u dawn huma l-punti mid-19 ta' 22 u għek jina t-niprofa nqis dawn il-punti li jinsabu fil-rapport tal-Kommissjoni u fil-kontrolli uffiċjali tal-li isiru bħalissa fl-Istati membri u Aħna naħsbu li s-sistema ta' kontroll fl-Stati membri hija tajba iżda nafu li fċertu Stati membri xorta waħda hemm rapporti ta' kwalità baxxa ħafna minna ta' ċertu stati membri u nħedġu l-stati membri sabiex jitjajbu il-kwalità tar-rapporti tagħhom u l-Kummissjoni di toqgħod attenta ħafna dwar dan il-punt. Suġġett ieħor li huwa l-qalbi ħafna huwa dan il-laħam li huwa separat mod mekkaniku dawn huma l-porti minn 23 sa 25 jiena naħseb illi forsi għandna nsibu terminu differenti sabiex nitteskrivu dan it-tip tal-laħam jiena nixtieq illi dan ikun projbit kompletament aħna nafu li din l-aħħar fażi ta' separazzjoni tal-laħam mill-ladam. dan li huwa proċess li jsir dissussan fil-fatt irid ikun ikkontrollat u aħna nafu illi l-implementazzjoni tad definizzjoni ta' definizzjonijiet għandhom ikunu reveduti ħallibek ikona definizzjonijiet tajbin u ċari. Minħabba li żguri li jekk ikona dawn definizzjonijiet ċertu nies ma jixtrux dan it-tip ta' laħam. U anke f'dak li għandu x'jaqsam il- id-dioksin prezenza um, ta' dan l-element kimiku illi jinsab anka fċertu ħut li ġemmi baħar tat Tramuntana. U anka dak għandu xaqsam il-gas bioloġiku jista' jkollu wkoll xi effett ukoll anke fl alfu meta jintuża protein, meta jintużaw il-proteini tal-annimali dawn għandhom ikunu elementi stabbli li jistgħu jkunu wkoll kontrollati. punt li jiena nsejt huwa għal punt 18 dwar il-cohort culling. fejn jkun hemm każ ta' BSC konna l-kohort koll fil-fatt jitnaħħa. U di għandha tkun ukoll applikazzjoni pjuttost eh, speċifika. Il-kohort jinżam ħaj jiżda mhux għall-produzzjoni tal-laħam sabiex ikun ikkonsmat u Sur Van Dijk u oħrajn żgur li mhux ħajkun sorpriżi meta jisimgħuni ngħid li hemm punt li jena ma nistax nilqa' ġifieri naħseb illi s-sitwazzjoni li ninsabu fija bħalissa hija meta jkun hemm każ ta' biessi dak l-annimal irrid un imbagħad din hija mbagħad f'idejn l-istat membri sabiex jiddeċidu jekk għandhom xi resqu rapport lill kummissjoni dwar dan il-kass jew le. Dan kien rapport pjuttost qasir nixtieq ningrazzja ħafna lis-segretarjat kif ukoll lill-ħaddiema l-assistenti tiegħi li għenuni mħabba li għamilna xogħol tajjeb ħafna sabiex nabbozzaw dak li aħna xtaqna ngħidu naħseb li verament għamlu xogħol tajjeb minħabba li mhux neċessarjament kellhom esperjenza f'dan il-qasam grazzi. Merci beaucoup, euh, Madame Rodberent. Grazie, Signora Rodberent, għal dak il-rapport dettaljat u bilanċat ħafna. Issa nati il-mikrofonu l-Shadow Rapporteur, nibda bis-sur Schnellhardt. Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, ich denke, es wird Zeit, dass wieder ein zweiter Fahrplan vorgelegt Grazie ħafna ħseb li għatajab ħafna li konna dan dan il-rapport dwar l-enċefalopatiji. Minħabba dan huwa suġġett li vera tkellimna fuq f'din l-aħħar sena u ilna nitkellmu dwar dan is-suġġett jtisamija disa u aħna minna xogħol tajjeb ħafna kol minna tal-Parlament u ħdimna wkoll b'mod maġġel ħafna u wassalna l-bidliet anke bil-mod ta' kif jimxu proċeduri fil-qasam tal-Ewropea aħna nazbu li Fil-fatt, fil-qasam ta' l-agrikoltura, aħna nafu illi ninsabu f'sitwazzjoni relattivament ġdida u naħseb li huwa tajjeb li indiġani nibdew naħdmu dwar il-fatt jekk u naraw jekk il-riżultati pożittivi jistgħu ikunu riflessi fil-leġiżlazzjoni li tkun implementata għallibek. Jiena naħseb li m'għandniex ikollna regolament daqshekk strett li m'għandniex daqseg bżonnu f'dan il-każ, però naħseb li dejjem għandna nżommu f'moħħna illi għal benefiċċju tal tas-saħħa tal-ċittadini tagħna dan huwa din hija priorità għalina u naħseb illi r-rapport tal-kollega huwa importanti u jindirizza punt importanti ħafna f'dan il-qasam. Issa, dwar il-limiti tal-età, jimma naħseb li għanna nkunu daqs ekstratti fil-fat. Aħna minna ċertu testijiet tal-aħħar u nishtiq ngħid li l-ispejjeż m'għandhomx ikunu punti li fil-fatt iżomna lura minn dawn it-testijiet minħabba dawn importanti ħafna s-saħħa pubblika. U nafu li hemm ċertu testijiet li ma waslu għal ebda riżultati konkreti u naħseb illi hemm bżonn li nkunu ġenerużi f'dak li għandu xi qasam spejjeż li qed jintużaw għal dawn it-testijiet. Irridu niftehmu dwar dak li huwa possibbli u dwar dak li mhuwiex u naħseb li huwa importanti li aħna nerġgħu niddiskutu dan il-punt. Issa dwar il-proibizzjoni fil-każ tal-alf naf illi dan huwa punt ewlini tal-xogħol li jiena ħdimt u għamilt kontribut ukoll. Naħseb illi dawn il-dispożizzjonijiet wieħed irrid ukoll jagħmel il l-analiżi li hemm bżonn u Jiena naħseb ukoll li ma nistgħu neskludu xejn, naħseb li jindek raġun, m'għandniex naħsbu biss fuq l-għanijiet li għandhom ikunu konklużi fil-futur qarib, iżda aħna irridu fil-fatt niskuraw li dawn il-non ruminants ma jkollhomx dan it-tip ta' għalf jiena nixtieq ngħid illi fuq il-livell fiżjoloġiku u psikoloġiku naħseb li din mhijiex taqsek eh, xi ħaġa illi jaxir għakil fini u allura hemm bżonn diskutu iktar fid-dettall. Jiena naħseb li huwa tajjeb li nirreflettu dwar il-fatt jekk għandix nistabilixxu livell ta' tolleranza għall alf li qed nagħta l non ruminants. Naħseb illi Din mhix kwistjoni biss li marbuta mal-proteini tal-annimali li jkunu fl-alf, iżda dwar elementi oħrajn li jidħlu fl-alf. Allura naħseb li l-introduzzjoni tal-livell ta' tolleranza hija possibbli u importanti ħafna li din tkun introdotta. Jiena nipproponi eh, illi nappoġġaw l-rapporter fil-proposta li għamlet, però jiena naħseb ukoll illi fil-elementi illi kienu introdotti anka fil-kas tal-naċ. Aħna ilħaqna ċertu kol livelli li u għallura naħseb li kun tajab u interessanti li nerġu niddiskutu dwar il-punti l-oħrajn jiena naħseb li madomx taqsik meħtieġa u Nasib li għandu dik għandu xaqsam protezzjoni ħarsin tal-annimali għan nistawx nipermettu illi jinqatlu annimali oħrajn li jkunu fil forsi viċin jew rib animali oħrajn li kienu nstab fihom każ ta' BSC. Jiena naħseb li fil-fatt għandna niddiskutu iktar niftħu iktar għajnejna ħalli nqisu r-realtà tas-sitwazzjoni. Issa dwar il-kwistjoni tal-biogas u dioksin. Diossina. Jiena naħseb li wieħed jista' jiddiskuti dwar dan il-punt istaf ta' li għandu x'aqsa mill-diosina naħseb illi jekk jimbidlu l-elementi e, e, skużawni jekk jinbidlu l-valuri tal-limitu aħna nafu mill-1990 aħna stabilixxejn dan il-limitu, naħseb il-limitu huwa stret biżejjed illi f'dak li xaqsam kontaminazzjoni illi qiegħda tirriżulta minħabba bosta raġunijiet naħseb illi aħna qegħdin niskuraw li m'hemmx livell eċċessiv tad-diossina. Jina naturalment lest li nitkellem iktar dwar dan is-suġġett. Però naħseb li mhux daqshekk eh, importanti hija daqsxejn superfiċjali dwar il-bqija aħna nistgħu naqblu naħsbu li dan kien rapport tajjeb illi eh, ħan konsiderazzjoni l-iktar punti ewlenin importanti il speċjalment il-punt li aħna dejjem rridu nħarsu Eh, kontra l-periklu li jista' jkunu għal saħħa pubblika. Grazzi. Signora Paulsen. Ferrande. Grazzi ħafna, Signora President. Huwa tassew interessanti li wieħed jaqra dan id-dokument. Jiena kont dan il-kumitat u trattajna il-riġene tal-ikel il-kontrolli kif ukoll il-mart eh, tal-baqar u dan għamilni ħal snin u snin. U fl-axar mill-axar, wieħed jasal b'tekst tajjeb ħafna meta il-rapporter tkun responsabli għal tekst bħal dan. U jiena m'għandix problemi allura bid-dokument innifsu iżda. Naseb li issa wasal il-waqt illi narfu illi għanna nuqqas reali ta' alf għabazzi tal-proteini u li huwa disponibli. Bla dubju, il-ħnieżer, tjur, dawn il-kategoriji, tassew huma kategoriji li jiklu kollox. U jiklu da kollox li jistaw anki jekk eh, essenzjalment huma veġetarjani, xorta waħda jiklu kollox dinja vera, u allura jiena nappoġġa il-projbizzjoni fuq il-kannibalizmu, ġifiri li aħna eh, natu l ċerti speċi l-proteini. Naħseb din il-ħagġa għandha tiġi projbita. Jiena ngħid ukoll li minix ċerta jekk għandix metodi disponibbli li jippermettulna niddistingwu proteina minn oħra. Għaliex għandu jkun hemm xi tip ta' mezz fejn ikonna spezzjoni fl-aħħar stadju tal-katina ta' produzzjoni għaliex huwa diffiċli illi wieħed iżom ċerti proteini separati. Allura rrid ikun hemm xi kontrolli ehm, f'ċertu eh, stadji tal-katina ta' produzzjoni. Issa, kif qal is-sur Schnellhardt? kategoriji oħrajn ta' annimali illi ma jiklux eh, lebda ħaġa li hija ta' oriġini minn annimal. Issa dwar eh, is-sigurtà tal-alf. Hawnhekk jiena jkunu possibbli nixtieq nitlob lil kummissjoni illi tagħti attenzjoni kbira lil kwistjoni ta' kif il-kontrolli tassew iseħħu fl-Istati membri. Għaliex, pala rapporter għal regolament tal-kontroll, jiena jkolli najt li kont eh, sorpriza ħafna meta jiena rajt kif dawn il-kontrolli fuq is-sigurtà tal-ikel iseħħu fir-realtà. Jiena kont naħseb, anzi aħna kont naħsbu li l-valutazzjoni tar-riskju eh, tkun mezz eh, tajjeb ħafna illi nadattaw dawn il-kontrolli għal realtajiet għaliex differenzi kbar eh, bejn spat membru u ieħor u it-tipi ta' ikel illi jittiklu f'kull stat membru allura irridu tassew nerġaw narblu l-kwistjoni tal-valutazzjoni tal-riskju. Forsi neħtieġu aktar taħriġ u edukazzjoni fil-qasam regoli u regolamenti aktar stretti eh, dwar ir-riski involuti, ġifiri konna definizjoni aħjar ta' xinu riskju, għalli huwa diffiċli għal ħafna spetturi illi għamlu distinzjoni bejn dak li għandu ħafna riskju, għandu livelloli ta' riskju u dak li essenzjalment eh, bla periklu. Allora, paragrafu 20 u għal-paragrafu eh, li jorbot dak li najt issa. Paragrafu 22, jina minix ċerta Emmek ehm, għaxet li nirreferu, jista forsi eh, inti tista eh, taħtin aktar detalli dwar dan eh, fuq livell bilaterali. Issa, għal dak nxaqsam laħam li jitneħħa mill ladma bot mekkaniku. Ma nafx għandix nitħaq junik bi hawnhekk għaliex il-koll kem aħna fil ħajatana tagħna ta' kuljum qegħdin narmu ħafna kell f'pajjiżi kull persuna ta' talmi 50 kilo ta' ikel tajjeb eh, kull tlet xhur. Din hija xi ħaġa terribbli, jiġifieri dan l-ikel li huwa tajjeb biex jittiekel u li qegħdin narmuh kull xar. Nara kif jista' jkun hemm il-bżonn għal dan il-laħam illi jinqata minn maladma b'mod mekkaniku Eh, biex wieħed mbagħad ikun jista' jirkupra jirkupra ċertu partijiet tal-laħam biex jerġa' jintuża. Jiena ma nafx għalfejn għandna bżonn dan it-tip ta' laħam meta qegħdin narmu tantikel. U allura għalfejn qegħdin nużaw dan it-tip ta' laħam sekondarju meta għandna ovvjament dan l-ikel kollu dispożizzjoni tagħna. Iżda, Jina se nissuġġerixxi illi napoġġaw il-punti u l-enin hawnhekk mistoqsija waħda dwar paragrafu 20. Għaliex jiena nixtieq nara il-kwistjoni ta' kontrolli msaħħa grazzi. Merci. Grazzi ħafna dak l-intervent. Jim Nicholson. Uh, Thank you very much. Grazie ħafna, President. Qabel xejn xtaqt nilqa rapport għal rapporter u jina fil-Dagmar għal diversi eh, għal diversi snin i kienet l-espert fl-axar krizi u il-rapporti eh, li kena fuq il-kwistjoni u tajab ħafna li hija tressa u tippreżenta dan ir-rapport ukoll illum. Naħseb hawnhekk qegħdin nisħu b'dan ir-rapport u l-importanza tal-kwistjoni li irridu nevitaw repetizzjoni ta' dak li diġa seħħ kif jgħid ir-rapport eh, tnaqis tal-BSC xi ħaġa li nilqgħu, aħna lkoll nilqgħu din il-ħaġa, iżda dan ma jfissirx li għandna nibdew issa nibdew ehm, ninjoraw il-fatti għaliex nafu li din il-marda tista' terġa' tfaqgħu allura Nirdu noqdu attenti għalek nappoġġa ħafna minn l-punti li tressa il-rapporter iżda li xi riservi dwar il-proibizzjoni u t-neħja ta' forsi għalla nistaw nqisu il-krizi tal-BSC fil Unit bħala xaġa li għaddit, forsi jemma u kolla għana rajna ħafna annimali li ġew affettwati minn din il-marda u allura bażikament eh, jina ġej minn dan l-isfond U allura jekk ikun hemm xi riskju illi jkollna sitwazzjoni simili, eh, jiena nifhem il-pressjonijiet eh, illi jkollna minħabba l-prezz tal-alf. Iżda rridu nsaqsu Tini għal unika tweġiba għal deficit tal-proteina u jien għandi xi riservi eh, li nimxu f'din id-direzzjoni. Iżda jekk għandna aħna nagħmlu hekk, u forsi din titqis bħala direzzjoni għanna neħdu ah, ħalli aħna nerġgħu ndaħlu il-bone meal fil-alf. U naqbel mal kommenti li smajt mill-klema ta' qabel, nasib tana kollu jiddependi fuq kif aħna nippreżentu, nippreżentaw is-sitwazzjoni. Għax il-fema tal-pubbliku, ma nafx kif inni il-fema f'pajjiżi oħrajn, pero f'pajjiżi naf illi il-pubbliku se jkun kontra il reintroduzzjoni ta' dawn il-proteini fil-alf. Naqbel mal-kommenti dwar il-laħam li nqata' mekkanikalment minn mal-adma ma narax il-bżon jew l-ħtieġa ta' dana kollu. Forsi dan huwa mezz biss biex wieħed jagħmel aktar flus dwar mis-sitwazzjoni. Iżda jekk għandna nagħmlu hekk, jina u se nkun kemm xejn provokattiva hawnhekk, nasa per mezzi oħrajn biex aħna nittrattaw eh, deficit tal-proteini. Għaliex ovvjament nafu li l-Unjoni Ewropea iddum ħafna biex tagħti eh, forum ta' licenzjar għal soja li jiġi importat mill-Istati Uniti u mill-Amerika t'isfel biex daw jiġu importati l-Unjoni Ewropea. Allora hemm eh, alternattivi. Jiena jkolli ngħid illi meta nara xi wħud mill-affert li seħħew, pereżempju l-iskandi tad-diossina u l-problema tad-diossina u din xi ħaġa li ġrat ukoll ehm, fl-inħawi fejn noqt jina, għandek problem, eh, il-problema ta' persuni li ma jitrattawx is-sitwazzjoni kif suppost, jihelsu ħafif u jipruvaw b'xi mod jiksru l-liġijiet. U allura Umbat ma jifmux għalfejn il-pubbliku jagħmel eh, jkun daqsant irrabjat fis-sitwazzjoni. U għalhekk eh, naf li għandna standards għolji fl-Unjoni Ewropea u jiena ċertament nista' nappoġġa ħafna eh, nista' nappoġġa l-maġġoranza tal-rapport. Iżda nħeġġeġ li nħeġġeġkom biex nimxu noqdu attenti kif aħna nimxu l-qoddim u kif ħan prezentaw dana kollu l-konsumatur. Ġivu. Grazzi ħafna. Dagmar. Danke. Bevor sicherlich die Kollegen von der Kommission dazu noch etwas sagen, möchte ich noch mal in der ersten. Grazie, Hafna. Jina ċerta li l-Komissjoni xtajt xi ħaġa, iżda jiena xtaqt nindirizza xie punti minn dan l ewel round. Għabel xejn. il kommenti tas-sur Schnellhardt intellaw l-età għal 22 xar fi 27 stat membru din diġa ġit deċiża. Jiena hawnhekk li qed ngħid illi jina sef li din kienet xaġa tajba, nasbu li din kienet deċiżjoni tajba. Il-Kummissjoni hija wis korretta biex tagħmel xi ħaġa hekk mingħajr ma titlob l-opinjoni tal-Parlament qabel iżda jiena irrid ninnota hawnhekk illi aktar zida fil-età e, hija xi ħaġa li rridu nittrattaw b'attenzjoni sħiħa. U l-programm ta' sorveljanza tal-BSC jibqa' importanti ħafna l-Unjoni Ewropea. U f'termini oġġettivi u anki dawk emozjonali ġveri ħafna e, minn dak li aħna smajna kien relatat ma l-emozzjonijiet u l-BSC wara kollox jorbot ħafna ma din it-tema. U għalek il-program ta' sorveljanza jeħtieġ li jiġi riformat, ikun hemm żieda fil-limitu tal-età tal-bovini. Dan ikun possibbli biss jekk fil-ġejjieni naraw illi il-każijiet ikomplu jonsu nafu illi kena 67 fil-2009 10 snin wara li kellna eh, l-akbar numru ta' każijiet. Xorta waħda m'għandniex numru żgħir, numru xkej kienu, allura forsi eh, f'termini ġenerali qegħdin nitkellmu dwar produzzjoni tal-alf, eh, kollega Paulsen u anki kollega Nicholson semmew dan il-punt. Jena qatt ma appoġġajt din il-proibizzjoni tal-alf intemm kon kontrija din ikkonsidrajta bħala azzjoni um, artifiċjali sempliċement biex noġbu lill pubbliku Iżda, ovvjament, xi punt jew ieħor irridu naħarfu li issa wazmin li nerġgħu naqdu triq tar-razzjonalità. M'hemmx raġuni għalfejn animal illi jiekol kollox għalfejn dawn m'għandhomx ikollhom l-opportunità li jiklu parti minn annimali ieħor palmi jagħmlu fl-istat naturali tagħhom. Ma narax għalfejn dawn m'għandhomx jieklu dawn il-fdalijiet mill-biċċerija. Dawn huma proteini tajbin ħafna l-annimali. Allura aħna ninsabu f'sitwazzjoni illi narmu dawn il-fdalijiet, naħluhom ma nafx. Jim Nicholson qal li jista' jifhem il-pressjoni iżda din mhix pressjoni ekonomika, ma dix situazzjoni ekonomika. Il-kwissjoni jaktar hija jekk hux morali jew le illi wieħed juża dawn il fdalijiet għall-alf. Jena dejjem ħsibt li għanna namlu hekk, jena nirrispetta eh, l-aspett tal-kannibalizmu illi kollega Paulsen semmit u dija kwistjoni li i ila interessata fija għal diversi snin u din kienet parti mir rapport tagħha u rapport tas soċ nel-ħart Nirrispetta din l-idea. Hija wkoll saqsiet kif nistgħu nkunu ċerti mill-lima annimal dana kollu huwa Jina ċerta li kummissjoni se titkellem dwar dan il-punt tal-waqt. Hemm mezzi kif dan jseħħ fih dan l-Unjoni Ewropea. Wara dan il-metodu PC e, naseb tarif li l-esperti jkunu jistaw eh, jispegawna aktar dwaru xaħġa li jina nsemmi fil-rapport tijaj unajt illi it-tneħija tal-proibizjoni trid tkun marbuta ma' metodu li nistaw niddependu fuq u fejn aħna nkunu nafu minn fejn il-proteini huma ġejjin. Ġifieri rid ikun ċar minn fejn huma ġejjin dawn il-proteini qabel ma neħħu il-proibizzjoni. Issa l-valuri ta' tolleranza Jena minix se ngħid illi animali li jixtarru illi huma strettament veġetarjani għat ma jiklux forsi xi dugdu meta jkun qed jiklu l-ħaxix. Iżda il-mart mhux jekk jinxteret. Per eżempju, dawn ikunu kilu eh, rjus ta' naċ li kollom il-scrapies, kunu kilu għam daw, għallu ovvjament bekħadu il-mart. Ma nġet nitkelmu dwar il-level ta' tolleranza għal tnġis ambientali biex najdu hekk. Hemm diġà soluzzjonijiet, hemm diġà il-valuri ta' tolleranza l-alf għal dak biex għasam it-tjur, fost l-oħrajn, għanna ħafna data dwar dan il-punt. Nġis eh, incidentali eh, u koll u appunt u koll kopert. Iżda unek edin nirreferu għal eh, għal livelli ta' tolleranza fl-alf li ġej mill-laħam jew mill-ladam. Iżda ma najdu ngħidu hekk għaliex bekk qed nibatu messaġġ ħazin. Ma nix nagħmlu hekk. Jina dejjem lesta eh, li nilħaq kompromess, iżda nħoss li dan ikun messaġġ skorretti li nibatu. tkun ħaġa ħażina li ħna ngħidu iva tista' tagħti dan l-alfliġej mill-ladam u mill-laħam lill-annimali. Issa punti ħor tas sur ħart Jekk ikun hemm animal wieħed f'merħla infettat, Eh, inti kollok mbagħad toqtol il-meħla kollha. U ma sax tuża l l-istati membri jipproponu illi l-annimali jkomplu jgħixu u eh, jitkomplew jitħallew jgħixu ħajjithom sa, kemmu ma huma eh, jaslu b'mod naturali għatwin ta' ħajjithom. Issa komissjoni qed tipproponi li għandna jkollna l-possibilità lilli. Najdu kas wieħed ta' BSC ma tantx importa, għax aħna nagħmlu testijiet fuq il kumplajn tal-merla. U jekk ikonna eh, eh, riżultat negattiv dawn jistgħu jintużaw. Iżda jiena ma nistax nimxi f'din id-direzzjoni biex ikun onesta. Jiena nħoss illi dan huwa punt eh, kemm xejn provokattiv minn tal-Kummissjoni. Nixtieq li il-Kummissjoni tajdilna il-pubbliku kif se jaċċetta din il-ħaġa. Ejja ngħidu għandna merħla. Ximkien eh, f'xi stat membru, fil-Ġermanja, għandna kas tal-BSC, huwa konna aħna nkomplu xorta waħda daqs li ma ġara xejn, anke jkollna dan il-kas. Eh, din hija xi ħaġa inimmaġinabbli għalija, ma naħsibx li għansija prattika jekk stat membru jixtieq illi juża dik il-merħla sa l-aħħar, sa tmiem il-ħajja produttiva tagħha. Iżda li dawn imbagħad jiġu nklużi ehm, fit-taħlita tal-alf tal-annimali le, ma naħsibx nistgħu niġġustifikaw dana kollu. Iva, 67 każ fl-2009 huma wisq Ejjek jinaraw il forsi fil-ġejjin ikonna forsi kas żewġ każijiet li l-iktar, hemmhekk iva rajt nistgħu nitkellmu mod ieħor iżda ma nasib fi sejkonna jkollna maġġoranza mill-istati membri li aċċettaw għaliex dan se jkollu impatt ħażin ħafna fuq reputazzjoni tal-laħam sur xnelħart għal ħaġa fuq diassina minn xejn minix qed nitkellem nirreferi għal e, forsi tixrid incidentali, iżda l-valuta diossina il-limitu tal-valur fit tal-ħut Għal ħafna snin il-Kummissarju tkellem dwar dan, dawn huma iffissati skont eh, l-utilità ta' l-użu ta' dawn il-dan il-ħudżajr eh, fit fil tal-ħut. Iżda rridu nerġgħu naraw dawn il-valuri għabbażi ta' tweġiba mill-mistoqsija jekk fit-tqiq tal-ħut Eh, li fih ħafna diossina dan jista' jintuża tjur naħseb hemmhekk il-valur tal-limitu jrid jitnaqqas. Is-Sur Schnellhart u s-Sinjura Poulsen it-tnejn tkellmu eh, referu għal paragrafu 22 dwar il-biogas. Jina naf bosta fajf dawn l-aħħar snin u tkellimt ma' ħafna kollegi li fil-fatt ħdimna diġà fuq dan is-suġġett u ftit minnhom huma bdiewa fil-fatt. U anka mal-President tal-Kumitat tal-Agrikoltura u kien hemm ftit minnhom milli qaluli li aħna rridu konna konsistenza f'dak l-għandu xieqsam dispozizjoni tal-iġene għal dawn il-byproducts. U Meta aħna għawek konna regolamentazzjoni pjuttost stretta anke f'dak li għandu xieqsam proteina tal-annimali li aħna nużaw, f'dak li għandu x'jaqsam sterilizzazzjoni jiena naħseb illi jista' jkun illi dawn l-elementi mbagħad jidħlu fil-biogas. Mbagħad għandna wkoll limitazzjoni ta' 70 grad illi huwa msemmi. Naħseb li dan kollu għaċar ħafna. U kien hemm ukoll kollega li tkellmet fuq il-proibizzjoni tal-kannibalizmu, naħseb inti tkellimt fuq l-artiklu 20. U tad diossina jiena wek tkellimt xi ħaġa, tkellimt dwar il-limiti ta' kontroll li huma stabiliti fuq eh, fil level tal-Unjoni Ewropea, iżda mbagħad huma l-Istati Membri illi huma mitluba li fil-fatt iżommu u jimplementaw dawn il-limiti tad diossina mhux biss illi jimplementaw, iżda li jikkontrollaw b'mod regolari minħabba li fil-każijiet tad diossina aħna istabilixxejna illi d diossina mhux qed tkun ikkontrollata ehm, kif suppost. Mudi raġuni dan il-paragrafu jiena introduċejtu għal dan il-anġim. To your għani. Referejt tħassib tijaw dwar l-origini tal-proibizjoni tal-alf nifem u kontet nantiċba dan il-punt. Iżda nemmen il-lissa wasal l-waqt li namlu ek kifet qabel e, l-emozjoniet ma sbieħ. Iżda ma nix aħna mbagħad e, e, nimxu skont l-emozjoniet biss. U li ma jkunniex proteini tal-annimali mill-fdalijiet tal-biċċerija, eh, din hija xi ħaġa purament emozzjonali. Għandek raġun. Fil-kwistjoni ta' prezentazzjoni hija importanti. Nifhem, nifhem sew dan il-punt. Iżda eh, mbagħad wara kollox irdu nkunu onesti. U l-onestà titmexxina hawnhekk. Iva għandna parti minn eh, min majjal li dana jispiċċa fil-ikel għal jew jispiċċa fil-konkret, xi materjali ieħor. Irridu nagħmlu hekk iżda fl-istess waqt. E, naħlu dana kollu jew nużaw saja e, li huwa modifikat ġenetikament jew mhuwiex. Anki dana koll mhux biżejjed għall-animali għaliex għandna bżonn varjetà tal-proteini, mhux nużaw proteina waħda biss. Issa, l-laħam e, li huwa mneħi b'mod mekkaniku, hija kwistjoni tal-Stati membri. Allora, aħna ma nistawx ovvjament nitwazzjoni fuq dan il-punt. Issa dwar is-soja, naħseb li għandu parti importanti ħafna fil-katina tal-ikel, speċjalment għal-animali eh, vegetarjani. Nafu dan il-punt, iżda mux dan u mux l-uniku aspett. Ma nix bizzejiet pjanti fl-Unjoni Ewropea u jekk aħna nużawhom kollha eh, nipreferu nużawhom għal agrofuel. Jekk namlu, jekk naslu din il-ħaġa, jiġifieri aħna eh, niziraw eh, din il-pjanta, Umbat eh, ovvjament irridu nkomplu din id-direzzjoni u l limitazzjoni għal dak li aħna natu l-annimali dejjem jigrava. U rridu mbagħad ninformaw il-pubbliku dwar dan ukoll u rridu ngħidu lill-pubbliku wkoll illi sakemm intom tiklu l-laħam Intom tidu tkunu tafu jekk dawn l-annimali u mhux qed jgħixu kif suppost li kollhom ħajja eh, saħħita. Iżda fl-aħħar mill-aħħar l-ikel huwa u iktar ma jgħixu dawn l-annimali iktar ħajkolhom bżonn u hekk irridu aħna xeħut mill-Istati membri, tal-laqas l-Istati Uniti zguru anki, anzi fil-Renju Uniti zguru anki fil-Germania. U u anki għal saja, eh, mux se tkun bizzet in il ħagġa Grazzi ħafna. Nina ċerta il kummissjoni se jkollhom kummenti importanti għalina u nixtieq maħom. Eh, euh, Issa nati il-mikrofonu l sur Pudle għal-Kummissjoni. Grazie, Signora President. Iva, aħna kontenti li għedin għonek fostum 25 wara l-ewel kas tal-BSC insab fir renju Unit l-1986. Biex nirribattu għal dak li eh, għanda kitbet fil-rapport il-Sinjura Konberent. Dan il-rapport eh, ma tantx kritika għal il-Kommissjoni. Aħna b'mod ġenerali naqblu mal-konklużjonijiet u l-proposti li għamlet is-Sinjura Rod Berend. Jekk għandkom mistoqsijiet jena nistan biġobom imma natqatajn lejn il-punti kollha fil rigward pereżempju l-ewwel is-sorveljanza veru li aħna proponejna miżuri biex naqsu il-numru ta' tessijiet u nżidu l-età ta' sorveljanza imma aħna rridu kolli konna sistema li tippermettilna li nkomplu nagħmlu sorveljanza ta' din il-marda l-progress tagħha fost annimali l-iktar għal riskju ġifiri dawk l-annimali li jmutu fl-irtiet jew li huma morda u Signora Rodberend tkellmet dwar 67 kas fl-2009, fl-2010 kienem madwar 35, ġifiri kull sena il-numru jonqos b'nofs, numru ta' kazijiet jonqos b'nofs. U għahna nittamaw li f'qasir żmien naslu zero jew xejn ebda kas jew inkella numru limitat ħafna għaliex jista' ikun hemm xi eh, każijiet ta' martiħor illi jixbaħ ħafna il-BSC imma li ma jiġix pereżempju modi l-annimali oħrajn permezz l alf dawn il-kazijiet illi qed naraw illum huma eh, kazijiet ta' annimali illi ġew infettati bil-marda anki eh, sa' 10 snin ilu huwa minnu li l-kol kemm aħna u illi ikonna testijiet antimortem fuq il-annimali ħajjin memx għalfejn illi nużaw eh, il-moħħ, jiġifieri memx għalfejn ikun hemm l-annimali kum miet imma eh, li jkunu testijiet ta' eh, tessuti bioloġiċi imma sissa riċerka għada ma nexxinniex illi ttina ħafna għal xiex raġuni għalfejn nittamaw f'dan ir-rigward. Issa dwar il-feedban Aħna naqblu mal-konklużjonijiet li waslet għalihom ir-rapporter, intom eh, rajtu mir roadmap tagħna illi għalina mhux possibbli li nipproponu illi l-annimali li jixtarru jingħataw eh, dan il-tqiet il, tqiet tal mill-għadam tal-annimali mitħunin. Aħna għadna kif uh, rnexxinna neħelsu minn dik il-marda li kienet qiegħda tolqot madwar 30,000 annimal fis-sena u ma rridux nerġgħu mmorru lura biex insiburu nuħna b'dik is-sitwazzjoni issa lejn eh, l-aħħar ta' din is-sena aħna eh, nixtiequ li konna fidejna dan il-test li permettilna propju illi naraw li ma annimali nistaw eh, nużaw għal dan it-qies qabel ma jkonna ikonna informazzjoni dwar li ma tqiq tal-għada tal-annimali nistaw natu lill-annimali ah, ma nistaw aħna niproponu xi ħaġa bħal din lill-Parlament u l-Istati Membri. Ovvjament l-importazzi, l-prodotti importati u kol se jkunu kontrollati sabiex naraw jekk dan il-parametri dan l-imsejħa 133 eh, grad, l-ammont ta' ħin, ikunu xkolla rispettati għab il dak il-prodotti ġej minn animali terzi, issa dwar il- aħna memx għalfejn illi noqodu fuq il-LOIE għanna lefsa biex eh, tmexxina f'dan ir-rigward aħna ovvjament nittamaw illi xi darba l-intestini. Intom tafu li bħalissa l-intestini tal-bovini huma meqjusa bħala eh, prodott riskjus jider illi huwa biss metru u mhux 15 metru tal-intestini tal-annimali bovini li eh, huma uh, riskjużi, però xorta waħda xjenza għadha ma ħarġitx b'riżultati konklusivi u għalhekk aħna rridu illi saqalissa l-intestini kollha jinqerdu u nafu illi dan huwa ammont sostanzjali ta', ta pis illi qegħdin Eh, nitilfu minħabba li rridu naqirduhom l-intestini. Eh, għanna raġuni biex nittamaw li xi darba nkunu nsibu l-rezistenza ġenetika għal mots nittamaw li xi darba jirna xinna nsibu din rezistenza ġenetika Għal-jom għamna eh, esperimenti għaddejjien fostom fċipru u r-riżultati suppost li joħorġu fl-2012 għal bovini u ħafna iktar diffiċli sfortunatament mikel fatt li kullħat jittama li kunem rezistenza ġenetika fost dan l-annimali sabiex il- il-friħ ta' dam l-annimali ikollom din ir resistenza Issa dwar il-kontrolli uffiċjali, aħna hawnhekk ukoll naqblu mas-Sinjura Paulsen fuq il-kontrolli fuq l-alf li forsi ma jsirux l ula mod tormanizzat fost l-istati membri huwa veru illi l-kollegi tagħna tal uffiċju eh, tal fejn isiru l-kontrolli fuq l-alf tal-annimali bżonn li dawn għalluna li hemm li jsiru il-testijiet fuq il-alf kollu fuq il-mart tal-pjanti, tal-annimali, il-benessir tal-annimali, l-ġeni fil-produzzjoni tal-ikel. Dan kollu huwa marbut palma tafu mal-finanzi, problema ta' nqas ta' finanzi għaliex ħafna mill-gvernijiet qegħdin Eh, f'sitwazzjonijiet finanzjarji diffiċli ħafna kif qed naraw fil-Greċja, fil-Portugal, fil-Spanja. U għal daqstant sfortunatament il-numru ta' kontrolli li jisiru fil eh, fuq il-katina tal-prodotti tal-ikel mhuwiex eh, kif nixtiequ li tkun. Issa permezz ta' interventi li aħna qed namlu eh, bil-programmi tagħna pal Better Trading for Safer Food, qed nippruvaw li norganizzaw dawn il-kontrolli b'mod aħjar. Imma aħna l-BSC Aħna għadna mill-bidunet il-Kummissarju tagħna fil-sena 2000 fil-fatt għal li kienet priorità tal-Kummissjoni li nagħmlu pressjoni fuq l-Istati membri u grazzi għal din il-pressjoni li aħna minna illi il-BSC b'mod ġenerali għal minnu għal dawk l-Istati membri li huma eqdem eh, kontrolli għawnek u kontrolli li siru b'mod stret ħafna. Issa dwar il-diossina fit-qiq tal-adam tal-ħut. Għamnek irrit nisħaq fuq il-fat illi aħna għanna eh, limiti għal dak li huwa diossina preżenti fil-tqiq tal-adam tal-ħut illi huma stretti ħafna saħan sitra l-iktar stretti eh, li ġu applikati madwar id-dinja. Bazati fuq eh, opinjoni xjentifika fuq rapporti differenti ta' li hemm dik il-problema fil-Bahar Baltiku b'mod partikolari. Imma aħna nafu li din il-problema ta' zisti, il-problema ta' diossina, il-krizi li kienem fil-Germania dan l-axar, eh, fl-axar tal-2010 l-bidu tal-2011, eh, ovvjament raġa fakarna f'dan kollu minkejja l-fatt li l-oriġini għadna eh, għadha ma ġietx iċċarata menu eh, safajna fien. Aħna għanna l-standards u regoli l-aktar stretti fl-Ewropa, ma sfortunatament hemm sistemi biex niddekontaminaw il- proteini li ġejjin mill-ħut imma għal tqiq tal-għadam tal-ħut għat m'għandniex eh, metodu biex inneħu din id-diossina. Għalla valja dan huwa possibbli għal dak li huwa żejt miksub mill-ħut. Aħna nafu li tqiq mill-għadam mill-xewk tal-ħut huwa fonti ta' proteini importanti anki jekk eh, wieħed jista' fuq livell planetarju qis illi eh, eh, joqgħod jaqbad il-ħut biex jalef l-annimali bħala eh, fil-kuntest tal żvilupp sostenibbli u riżorsi tal-ħut dan jista' joħloq problemi aħna fil-roadmap dan la sanajduħ, naqblu illi dawn dan it iq tal-adam tal-annimali għandhom jintużaw għalli xumma fonti ta' proteini utli ħafna u forsi jekk nużaw inqas eh, soja li tkun modifikata ġenetikament mill-pajjiżi tal- eh, pajjiżi Amerikani kemm dik ta' naħata fuq kif ukoll ta' nofsinhar. Aħna konna ipproponejna sistema fejn eh, bekk ikollok merħla fejn ikun hemm animal wieħed li jkun marit bil-BSC eh, għandhom jitħallew il-bqija tal-annimali għandhom jitħallew jgħixu ħajjithom sakemm imutu mewta naturali Aħna permettejna wkoll li l-baqar illi jinħalbu jistgħu wkoll li komplu illi eh, jinħalbu u jipproduċu il-ħalib għaliex din il-marda nafu illi ma tittieħedx mill- ehm, mill-konsum tal-ħalib, mbagħad fl-aħħar ta' ħajjithom kien ġie propost ukoll li dawn l-annimali jkunu ukoll konsmati mill-bniedem wara li jsiru testijiet vera kien hemm opinjoni politika li m'għandniex nimmorru f'dik direzzjoni ġifieri la darba dawn l-annimali jaslu fit tmien ħajjithom għandhom jinqerdu, jinħarqu. Waħna naqblu għalix wara kollox il-kazijiet u ma dejjem edin jon suġifiri ma narawx illi eh, eh, din il-fatti li dam l-annimali li kunu tassew mill-quta u morda jinqerdu u ma jintużawx. Dwar eh, li dissussar mekkaniku nafu li sinjura rapporter għanda pozizjoni qawwija fuq dan il-punt Aħna bdejna nidejna program għal biex innaqsu l-iskart ġenerat mill-likel, nafu li jintremew ħafna prodotti ta' likel, jinqerdu dawn għalla volja dawn li kunu kważi kważi xorta waħda jistaw jittiklu dan meta wieħed iqis il-faqar li li għaw fid-dinja, li diskors li dejjem nagħmlu aħna fuq il-żvilupp sostenibbli u anki ir-riċiklaġġ. Huwa veru li wieħed joħroġ li neħħi l-aħħar biċċa muskolu, eċetera, mill-laħam biex eh, dan il-laħam niksbu dan il-laħam ma tantx jagħti proteini ta' xi kwalità għolja ħafna Kolħat jafu dan, dana kollu il-proteini eh, li jkunu eh, tajbin għal konsum u anki fit-tjur aħna nafu li jeżistu ħafna kondizjonijiet sabiex ma jkunx hemm kontaminazzjoni mis-salmonella. Nafu koll li hemm fil-kas fil tal-annimali bovini dan ma jistax issir. ma tana huwa fonti ta' proteini u għaldaqstant aħna kieku nixtiequ illi nevitaw illi dawn il-proteini jinħlew b'mod ġenerali eh, f'annimal li jinqatel 45% tal- eh, li jiġi konsmat tal-annimal li jiġi konsmat mill-bniedem un bat il- ija jintuża jew bħala alfa l-annimali jew inkella jintuża l-kompost, etc. Ġifiri 55% ġifiri iktar minn nofs uh, annimal u jekk aħna nistaw forsi minn dan il-55% nifrankaw xi ħaġa u natu l-konsumatur mux laħam ta' kwalità olja imma proteini illi għalix jistaw siru forsi dan laħam jista' jintużat salset hija xi ħaġa illi aħna nistaw nikkonsidraw imma jekk hemm rieda politika illi eh, ikun hemm proibizzjoni fuq dan il-laħam li jiġi dissussat mekkanikament ikkonna ovvjament eh, naċċettawa. U importanti għaliex eh, dan ukoll huwa parti mill-prodotti li aħna eh, nesportaw barra mill-Unjoni Ewropea dan il-prodotti jinxtraw minn pajjiżi terzi illi jixtru dan il-laħam li jiġi disussat b'mod mekkaniku bi prezzijiet eh, baxxi, pero ma nix nissottovalutaw it dħul li aħna eh, għanna minn dan it-tip ta' laħam. Dak, Signora President, kienu l-kommenti li jena xtaqt namel u eh, nalaq billi nifraħ il-rapporter għal-rapport taħħa. Grazzi ħafna, kullħat jena għat miak eh, biex jifraħ l-Signora Rapporter, forsi rapporter tixtieq iżid xi ħaġa. Grazzi a Faina al konklużjoni tad diskussjoni nixtieq ngħid sempliċement grazzi kbira tal-ħin li aħna kellna u nixtieq ningrazzja ħafna li shadow reporters ukoll tal-feedback serju ħafna u nittama li jirnexxilna fil-ġimgħat li ġejjin aħna nkunu nistgħu nitkellmu mal-bqija ta' shadow reporters anke minn kull mutati oħra jiena naħseb li f'dak li għandu x'jaqsam il-tim tal-cohort aħna fil-fatt nistgħu naraw eżattament kif nistgħu nifinalizzaw din hija xi ħaġa li żgur ħanerġgħu diskutu sena jew sentejn oħra. Aħna rridu naraw x'nistgħu nagħmlu aħna f'dan il-każijiet u aħna rridu naraw ukoll il-possibilità li aħna nużaw ukoll baqar li għatu ħalib u nafu li rridu naraw xinu ma l-possibiltajiet ta' dispozizjoni tagħna. Jiena naħseb ukoll li anke f'dak jandu x'aqsam il-laħam separat intom tafu li anke fil- fil-każijiet tal-BSC aħna nafu li dejjem ikun hemm ċertu riskju potenzjali, aħna ma konniex nafu dak iż-żmien meta kienet faqad din il-marda, iżda nafu wkoll li għal ċertu tip ta' annimali aħna stajna nbiħu laħan flimkien mal-adam. U jekk dan ma kienx materjal ta' riskju u ta' animal ta' animali li ma jumma inqas mill-limitu ta' età, nkella żgur ma jistax ikollok bistekka Fiorentina l-Italja, nkella xi t-bone steak. U Nafu li aħna li ftak li xaqsam l-ħam li huwa separat jista' jkun hemm ukoll ċertu dan janka fl-għadam, naturalment, kif qal is-sur xnelħart din mhix xi ħaġa li ma tiġrix, iġifieri Jista' jkun anke li xi kultant insibu anke biċċiet ta' għadam fil-laħam. U subodirina nirrispetta l-opinjoni tiegħek dwar is-suq iżda dawn il-perċentwali jekk aħna verament għandna bżonnhom u li dawn dan il-perċentwal huwa importanti għall-esportazzjoni, jiena ma naħsibx li din hija xi ħaġa daqshekk importanti u jekk jiena aħna fil-fatt naslu għal deskrizzjoni kif jiena dejjem xtaqt għal deskrizzjoni ta' ċertu animali il nejtu per eżempju li hemm xi persut li ġej minn animal Eh, separat mod mekkaniku jew kella xi ħaġa li n-nies jistgħu jgħixu b'mod dirett, żgur li n-nies mhux ħajxtruhom. U għal din raġuni jiena naħseb illi għandna nikbu fit-tikket ta' dak illi aħna niktbu fil-każ ta' prodotti oħrajn. U naħseb illi bekk il-problema mbagħad tissolva waħda. U naħseb illi anke f'dak li għandu x'jaqsam l-iskart tal-laħam jista' jkun li jkun proċessat U iżda aħna naturalment biex qed nirreferu għal għadda għal għadam iżda għal laħam u f'dak il-laħam e, e, separat aħna naħsbu li għandu jkun private skol ċertu kundizzjonijiet u rridu naraw eżattament ċarkumenti qed jintużaw u dak li waċċettaw u dak li mhuwiex. Grazzi ħafna, Signora Rapporter. Infakkarkom li l-iskadenza l-Presidenza tal-Emendi huwa 19 ta' april f'nofsinhar, nivvotaw eh, fl-24 ta' Mejju u nawguralkom il-serata tajba.